<laughs> La séance commence. <laughs> Ħatibda sessjoni. Bonjour mesdames et messieurs, je prierai tous ceux qui Sodwa tajba sinjuri għal dawk li qegħdin bil-wifqa u qegħdin bċu jekk joġobkom nitlobkom issibu postkom. Għaliex diġà ħanibdew kemm xejn tard u din hija laqgħa verament importanti għan ħafna x'namlu għalhekk nixtieq li jkollna biżejjed ħin sabiex nisimgħu l-esperti kollha tagħna u jkollna ċans niddibattu wkoll. Mela, l-ewwel qabel kollox, nixtieq nibda billi nagħti merħba lil 25 membru tal-Parlamenti Nazzjonali li qed jirrappreżentaw 13-il pajjiż tal-Unjoni et nieħu din l-opportunità wkoll biex niskuża lil pajjiż tiegħi u lil tliet rappreżentanti mill-Assembleja Nazzjonali li kellhom ikunu hawnhekk, però sfortunatament konna ngħidu li hemm proġett importanti li qed jiġi diskuss u jiġi votat fil-Parlament illum u ma stawx jattendu jkunu magħna, però ser jibatu eh, taqsira ta' l-ħsibiet tagħhom. Nixtieq ukoll nfakkarkom li ir-rapport fuq is-suq intern ġi votat fis 7 ta' settembru u kien jipromuova il-ħtieġa għal aktar komunikazzjoni. Nixtiju kol nati merħba li rappresentant Svizzeru u anki li rappresentattiv eh, rappresentant Norveġis li għanna mana nixtieq ukoll nati merħba lil-rappresentanti kollha l-oħra tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni ta' Suq Waħdini. Xaktarx dawk li għadu ma naqdux maħna ser jinaqdu maħna aktar tar kif jispiċċaw il-pawsa tal-ikel u jkun jistaw jibbenifikaw mill-laqa ta' natoron of sinar nix nisħaq u koll l-importanza ta' din il-laqa il-Parlament Ewropew ir-wol tiegħu dan l-aħħar nistgħu ngħidu li ġim saħaħ minħabba t-Trattat ta' Lisbona, però anki ir-wol tal-Parlament ġi imsaħħaf dak li għandu x'jaqsam ma l-ħidma taħtijaw li jaħdem aktar mill-qrib ma' rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, ġifiri hawnhekk qed naħdmu aktar mill-qrib u aktar b'saħħitna b'mod flimkien ma' rappreżentanti u demokratiċi ta' kull stat membru. Il-Kumitat tal-Imko diġà kellu laqa interparlamentari mal-Parlamenti Ewropej u dawk nazzjonali fuq il-direttiva ta' ħlas tardif Din kienet direttiva li ġiet votata l-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu kienet kien rapport ferm importanti għall smes u anki għas-suq waħdini. Grazzi għal diskussjonijiet mal-Istati membri mal-Kunsill u mal-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew aħna rnexxielna nipproduċu dokument ferm importanti. Aħna aħna għadna t-naħdmu kol fuq direttiva li għadha diskussjoni, qed tiġi diskussa u anki qed nitkellmu fuq id-direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur. Għanna u kol laqa importanti ħafna fuq trasposizjoni ta' direttiva ta' servizzi, aħna konxi tal-fat li f'ħafna pajizi id-direttiva qed qiegħed qed toħloq numru ta' problemi f'dak li għandu xi l implementazzjoni tagħha il-laqat li aħna zammejna f'dawk il-dawk loqs ma kienu verment utli. Nishti u kol inħabbar li fit-tmim ta' din il-laqa fil-5 ta' fil-axija ser ikonna il-kummissarju prezenti ġifiri s-sur Barnier li ser ikun qiegħed fostna biex ikellimna. Palissa qiegħed flaqa, pero naħseb tafu li l-lat suq wahdini ser jiġi prezentat li xandir fuq livell Ewropew u għalhekk ikonna ngħidu li għandu ħafna pittost numru ta' konsultazzjonijiet xiri titem wara nofsinhar. U xtaq li jkun fostna waqt il laqasja pero però informana li ħajkun disponibbli u les li jiddiskuti iktar tard war nofsinhar. Jina u kol nati merba l-esperti tana li ġew li jaċċettaw li ġu fostna u jatuna l-esperienza professjonali tagħhom u ma diġà bdew jaħdmu fil-qasam ta' l-arfin ta' kwalifiki professjonali fuq livell Ewropew. U għalhekk nixtieq nagħti merħba lil Dr. Ingrid Fuchs hija qiegħda mana direttriċi tal-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Inġeniera, is-Sur Patrick Fortri qed jirrappreżenta lil l-ordni franċiża tal-farmaceutiċi, is-Sur Hazel, President tal- kunsil tal-midwives u tan-nurses fir-Renju Unit u fl aħħarnet għanna għandna sinjura Peterson mid-Danimarka. U kienet il-persuna li ħolqot id-dokument fisem Limko rigward l-arfin tal- kwalifiki um, għal persuni li ċaqal imposta li għal persuni mobilita. Il-laqat parlamentari li aħna kellna kienu edin emmek biex aħna nisimaw il-ħsibijiet u nifmu aħjar is-sitwazzjoni u anki l-sfidi li għanna meta narfu il-kwalifiki professjonali ħna għaddi minn periodu ta' krizi soċjali finanzjarja u għalek aħna konxi b'mo partikolari li iż-żaza forsi huma l-żaza <laughs> huma aktar konxi li il-suċċess jiddependi fuq il-mobilità fost l-Ewropa kollha kemm għalek dan id-dibattitu jibbaża fuq l-ewwel pass fuq l-arfin tal-kwalifiki. Il-Komissarju Sur Banjer ser jgħidilna huwa stess iktar il qoddim li saru evalwazzjonijiet u b'riżultat tagħhom fl-2011 Green Paper ser tinħoloq u din twasal għal leġiżlazzjoni li twassal għal arfin aħjar tal- kwalifiki professjonali kif tafu direttiva tal-2005 għal kemija reċenti waslet eh, ħolqot naqra ta' diffikultajiet fl-implementazzjoni tagħha. Mhux ħanqot insemmi u nitfal ħtija fuq dawn il-pajjiżi li sabuha diffiċli, però kien hemm pajjiżi li nsabuha diffiċli biex jimplementaw din id-direttiva, kien hemm suġġett li kien innovattiv ħafna fl-2005, ġifieri l-arfin ta' pjattaformi komuni dawn il-pjattaformi komuni qatt ma ġew implementati u dan juri kif din id-direttiva ma kien iġdaqsek effiċenti ma laħqitx l-għaniet kollha tagħha. Għalhekk id-direttiva titterġa tinxteħet sabiex bekk il-kwalifiki professjonali jintarfu minn pajjiż membru għal ieħor u b'mod effiċenti kemm jista' jkun f'ħin limitat u f'ħin li għandna disponibbli għalina. Il-Kommissjoni tirrapporta wkoll fuq traspożizzjoni ta' direttiva tal-2005 dinja disponibbli wkoll fil-pakket ta' informazzjoni li tajnikom. U jkolli ngħidilkom ukoll li il-Komitat tal-Imko kif ukoll il-kollegi kollha tiegħi hawnhekk preżenti huma imsieħba f'dan il-proċess fuq ir-riflessjoni li qed nagħmlu aħna diġà bħalissa minna ħafna xogħol meta kif ħanerġaw nnidu din id-direttiva kif dan il-Kumitat tal-Imko. Però flimkien ma' kollegi oħra fil-Parlament u nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi li ħadu sem fil-grupp ta' ħidma mill-spektrum kollu politiku sabiex bekk ikunu jistgħu naħdmu f'armonija sħiħa. Dan mhux dejjem il-każ ikollu ngħiduh. Għalhekk is-sitwazzjoni rridu nużaw il-potenzjal kollu tagħha sabiex bekk inkunu nistgħu naraw kif is-sistema tista' taħdem bl-aħjar mod. Ma nixtiex not intawal però xtaqt infakkarkom intom li qed tirrappreżentaw il-Parlamenti Nazzjonali jekk jogħġobkom. Kunu konċiżi. Aħna ser natukom il- l-possibilità biex titkellmu wara li jitkelmu l-esperti ser ikun hemm żewġ persuni rappreżentanti Mbatt membru tal-Parlament Ewropew u minħabba l-fatt li aħna nixtiequ li kulħadd ikollu ċans jesprimi ruħu kif suppost nixtiequ li kulħadd iżomm mal regolamenti tal-Parlament Ewropew. Jiġifieri ħin ta' tliet minuti kull wieħed. Tliet minuti kull kellim. Mela d-dibattitu issa ser jibda. Pero l-ewwel qabel kollox ippermetti li nagħti l-kelma lil Sinjura Gris Peterson li ser tippreżentanna riżultati tal- xogħol tal-Kumitat fuq l-arfin tal-kwalifik tal-professjonisti li tiffoka mo partikolari l sfidi ta' erba professjoni. E, l-arkitettura, l-infermiera, il-gwidi turistiċi Inġiniera, u għalhekk nixtieq ukoll Nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni, l-impjegati tal-Kummissjoni x'ħdimna ħafna tajjeb magħhom u nittamaw li l-qudiem ikollna ċans naħdmu fil ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni wkoll. Aħna rridu nisqu wkoll li huwa rari meta aħna naraw li xi ħadd jaħdem daqshekk pen u ikollu rrida li faċli tikkuntattjah li eh, sibu fl-uffiċċju tkun tista' tikkuntattjah anki bit-telefon. Ġifieri kienu verament disponibbli u nittama li din il-kollaborazzjoni tkompli fil-ġejjin. Nina naf li intom impenjati ħafna b'dan is-suġġett u nirringrazzjakom. Mela nagħti l-kelma il-Sinjura Grass Peterson. Permetti li namel prezentazzjoni qasira ta' sejbiet li sibna u li għamilna dan l-aħħar dan il-Kumitat tal-Imko. Nixtieq nibda bil nippreżenta l-ambitu tal-preżentazzjoni u mbagħad il-konklużjonijiet prinċipali l-ewwel l-aħħar nixtieq nippreżenta l-aħħar sitt rekomandazzjonijiet u r-riżultati sejbit li sibna. Lan tal l-istudju kien li nanalizzaw l-sfidi tal-arfin ta' kwalifiki għall-erba professjonisti eh, mobli li għazilna u l-professjonisti kienu l-infirmiera, l-arkitetti, il-periti, l-inġiniera, il-gwidi turistiċi u l-istati membri kienu Renju Spanja, Danimarka, Polonja, Slovenja, Franza, Ġermanja u Italja. Aħna kena u kollajna tal-autoritajiet kompetenti u kellna organizzazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea wkoll li jħadu sem fija u minħabba il-limitu ta' dan l-istudju tajna attenzjoni partikolari l isfidi marbuta ma' l-użu ta' dikjerazzjonijiet bil-miktub il-periodu ta' adattazzjoni ta' l-aptitude test, il-rekwiziti tal-lingwi, il-kooperazzjoni u regoli tal-punti ta' kontat u anki l-autoritajiet kompetenti super, sistemi ta' supervizjoni kif ukoll skambju ta' informazzjoni fuq l-esklużjoni soċjali u informazzjoni il-validazzjoni u l-aġġornament ta' informazzjoni fuq kwalifiki ta' professjonisti, il-valur miżjud tal-karti professjonali u il-qafas ta' kwalifiki Ewropej u r-rabta magħhom. Meta nduru għal konklużjoni prinċipali li ħarġu minn dan l-istudju aħna sibna li il- il qabza ta' aspettativi tal-esperjenza tal-professjonisti kienet nieqsa mill-arfin u kienem aspettativi differenti. L-esperjenza ta' autoritajiet kompetenti l ma' diffikultajt biex jidentifikaw autoritajiet kompetenti f'stati membri oħra, autoritajiet kompetenti approvaw l-IMI u jixtuqu jaraw ukoll li ċertu ħidmiet jiġu estizi, Unbat hemm ukoll informazzjoni li tkun tajba għal prattika. Din sar skambju tagħha għal anke għarfien ta' proċess, ġifri aktar informazzjoni. Pero sfidi għal dan il- sfidi u diffikultajiet f'dan iqasam għadhom qegħdin jeżistu. Mbad dikjerazzjonijiet bil-miktub minn qabel biex jiġu użati bħala livell standard minn stati membri. Aġġornament bil-mod ta' nes ħamsa jwassal għal proċessi ta' arfin taħt sistema ġenerali u din qed tikkawża pis. Miżuri ta' kumpens huma jitolbu ħafna u huma ta' pis ukoll għall autoritajiet kompetenti u ma jafux kif jiżviluppaw din it-tip ta' miżura. L-arfin ukoll huwa problematiku f'każijiet ta' fejn il-professjoni ma tkunx regolata fl-istat membru. Kultant ukoll diffiċi biex qed jiġbor informazzjoni u ikollu sistema ġenerali ta' arfin tal-kwalifiki ta' ċertu professjonijiet. Kif diġa għadna, Is-sejbit ta' dan l-istudju wassal għal sit rekomandazzjonijiet li jilimitaw l-sfidi għal l-arfin mo partikolari tal-erba studji li aħna tal-erba' professjoniet li aħna studjajna. L-ewwel rakkomandazzjoni li nikkonsidraw li nagħmlu l-użu tal-IMI eh, obbligatorju u nżidu il-ħidmit tagħha. L-użu tal-IMI tnaqqas id-dewmien fil-proċedura tal-arfin tal-kwalifiki u regoli jispeċifikaw id-dati ta' skadenzi għal tweġiba u kol inaqsu id-dewmien. Il- id id-dmita addizzjonali ġew li ġbidna l-attenzjoni fuqhom jista' jikludu twissija għal skambju ta' informazzjoni importanti fuq il-fit to practice dialogu għal dialogu biex ikun hemm tweġibiet għal mistoqsijiet li jsiru u anke li jingħataw tweġibiet mħaffa. It-tieni rakkomandazzjoni u l-intejbu l-aġġornament għan nes ħamsa ta' direttiva. Din fil-prassika tfisser li tħeġġeġ istati membri biex jaġġornaw dan l-annes kemm jista' jkun kemm jista' jkun ta' sikwit u l-istati membri jaġġornaw dan l-annes breqqa u b'dettall. B'dan ifisser li fl-istess waqt wieħed ikun qed jevita eh, ħafna rekwiżiti dettaljati fl-annes. U din tista tiġi appoġġjata permezz ta' dialogu kostruttiv bejn l-istati membri u l-istati l-istati membri u l-Kommissjoni. Koordinaturi nazzjonali jistaw ikunu magna fix xogħol, però għandhom ikunu appoġġjati wkoll mod attiv mill-awtoritajiet kompetenti rakkomandazzjoni li nassikuraw għarfin reċiproku anki jekk aċċess li il-professjoni ma tkunx regolata fl-istat membru tal-oriġini. Din fil-prattika tista' ssir billi nsaħħu rwol tal-punt ta' kuntatt nazzjonali fl-istat membru viżavi professjonisti li mhumiex regolati. Imbagħad ingwidaw l-istat membru fuq xtita dokumenti huma prova biżżejjed ta' kwalifika professjonali. Madana kollu tajb li nisqu li l-isferzi biex innaqsu il-piżijiet ta' situazzjoni m'għandix twassal għal pressjonijiet fuq l-istati membri mhux regolati biex jibdew jirregolaw professjoni. Raba rekomendazzjoni. Niżviluppaw l-aħjar prassi biex għal proċessi biex niżviluppaw miżuri ta' kumpens. Din fil-pratika tfisser li kunem skambju ta' informazzjoni tal-aħjar prassi fuq livell tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa li tista' twassal għal titjib ta' miżuri ta' kumpens jew inkelli inkella għodot speċifiċi li jistgħu jiġu żviluppati u koordinati. Pjattaforma tista' tkun il-punt ta' kuntatt nazzjonali jew inkella l-koordinaturi ta' gruppi. U flimkien ma' kooperazzjoni mal awtoritajiet kompetenti għaliex huma għandhom l-aktar esperjenzi u talmu l-iktar minn din il-kwistjoni kollha. Tajjeb ukoll ikonna networks ta' autoritajt kompetenti għal professjonisti li huma ħafna eh, għandhom eh, possibilità ta' mobilta biex jgħaddu għattini fazi ta' diskussjonijiet. Umbat, eh, ħames rekomendazzjoni te tassisti l-istati membri biex jelbu problemi marbuta ma dokumentazzjoni ta' esperienza ta' xol fuq sentej u jikdbu dekjerazzjonijiet fuq dispozizjoni ta' avanzati u servizz temporani. Ġifri din edha hemm għall-artiklu 7.2 tista' tkun dispożizzjoni volontarja jew inkella proċedura ta' notifikazzjoni ta' amministrazzjoni, mhux ma tkunx elaborata ħafna. Tista' wkoll tgħin tassisti l istati membri xi jiżviluppaw ftehim komuni fuq livell tal-Unjoni Ewropea jew inkella jkollhom ukoll ftehim bilaterali li juri il-prova ta' xogħol jew esperjenza ta' xogħol. Sitt rekomandazzjoni u din hija l-aħħar rekomandazzjoni biex niffaċilitaw l-iżvilupp ta' karts professjonali. Dan jista' jsir billi wieħed jipprovdi assistenza ġenerali l-iżvilupp tal-kards professjonali u billi norganizzaw l-iskambju ta' informazzjoni fuq l-arfien fuq is-suġġett u fl-aħħar nestoraw li ma' professjonijiet jistgħu jibbenefikaw minn din il-kart professjonali.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 Seri ikollha x'taqsam mal-arfin reċiproku tal-kwalifiki tal-professjonisti u t-tieni parti mbagħad ser niddedikawha għal rakkomandazzjonijiet futuri. Bl-ideja li nimplementaw l-armonizzazzjoni tal-kwalifiki ta' professjonisti fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Mela sa nagħti kelma lil Sur Willy Fuchs li huwa direttur tal-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Inġinieri u ser jgħidilna eżattament x'qed jiġri fil-pajjiż tiegħu dak li għandu x'jaqsam ma' e, pajjiżi viżavi pajjiżi oħra. Grazzi tassew, Sinjura President, Sinjuri. Jina ġejt mitlu biex najt kentejn dwar l-esperienza ġermaniża ta' arfin reċiproku trasconfinali tal-kwalifiki. F'dak li għandu x'jaqsam mal-inġiniera Jiena verament kuntent li ninsab hawnhekk u nista' nagħmel dan ix-xogħol sabiex bekk nagħtikom informazzjoni mhux biss dwar kif aħna inqisuha fil-Ġermanja, però anki kif inqisuha eh, mill-perspettiva tagħna ta' Inġinier Ewropej. Hemmhekk għandna assoċjazzjoni għandna assoċjazzjoni Ġermaniża ta' l-inġiniera jiena direttur u hija organizzazzjoni wkoll FEENI Mela, l-ewwel qabel kollox ippermettu li nagħtilkom introduzzjoni qasira għal din l-assoċjazzjoni tal- eh, inġiniera Ġermaniżi tal-FENI, din hija organizzazzjoni 139,000 inġinier Ġermaniż, din hija assoċjazzjoni xjentifika kbira, 134 impjegat li qed jaħdmu hemmhekk, jof hemm 13,000 persuna li qed tagħti s-servizzi tagħha u anki jatuna għajnuna f'dak li samma know-how għarfin. Konna laqat xjentifiċi, studji, aħna dottajna pozizjoniet u kollu matulet namlu dan ix-xogħol provajna wkoll tu kontribut lejn dialogu bejn l-inġiniera politiċi u anki ċittadini. L-FENI hija biex najduk assoċjazzjoni, organizzazzjoni ta' l-inġiniera fl-Unjoni Ewropea kollha, kif ukoll għandna erba' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Ġifri l-FENI permezz il-sħobija tagħha u l-organizzazzjoni ta' sħobija tagħha tirrappreżenta 4 miljun enġinier. U għalhekk ippermettu li ngħaddi għal suġġett tal-lum. Kumpanniji provveduturi tas servizz tal-inġinerija u uffiċċji tal-inġinerija iktar ma jeddi żmien qed isiru aktar involuti biex jaħdmu barra mill-Unjoni Ewropea u għalhekk qed naraw mobilità transkonfinali li qiegħda dejjem tiżdied. Il-ħtieġa għal inġiniera mobbli fl-Unjoni Ewropea ser tkompli tikber. Dan għaliex minħabba eh, eh, possibiltajiet differenti tal Per Pereżempju l-Ġermanja ma kellix il-possibilità li tkopri koll il-ħtiġijiet kollha tagħha tal-inġiniera u dawn iridu jkunu bla dubju ħaddiema kwalifikati minn pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea bin barra l-Unjoni Ewropea, ostaklu kbir għal mobilità i il-ħtieġa għal arfien transkonfinali ta' kwalifiki ta' taħriġ vokazzjonali u professjonali. fil ġermania l-autoritajiet kompetenti li titrattaw ma' dan kollu jiddependi minn eh, mill-entità jew eh, entitajiet differenti u assoċjazzjoni differenti f'stati membri oħra, allura dawn id-dokumenti jridu jkunu autentiċi u anki tradotti fil-lingwa tagħna. Xi drabi però dan il-proċess eh, jieħu ħafna ħin u jiswa ħafna flus. Sati membri oħra dan jista' jieħu aktar żmien, aktar minn erba' xhur jew sitt xhur, u għalhekk kart professjonali tal-inġiniera żgur tkun qed tissimplifika u tħaffa fil proċess ta' għarfien. Fl-2005 diġà l-FENI għamlet studju rigward ir-regoli eżistenti fiħdan l-Unjoni Ewropea u anki publikat ir-riżultati tal-istudju tagħha. Bħala riżultat ta' dan l-istudju, l assemblija Ġenerali tal-FENI fl-2005 ħadu deċiżjoni li tiżviluppa kart professjonali. F'April tal-2010 l-Assoċjazzjoni tal-Enġiniera Ġermaniżi intalbu biex joħorġu verżjoni finalizzata u jintroduċu proġett dawn il-karts professjonali. L-Assoċjazzjoni Ġermaniża ta' Assoċjazzjoni ta' Sjenzati Tekniċi u l-Assoċjazzjoni Ċentrali tal-Assoċjazzjoni tal-Inġiniera li tiġbor flimkien l-Inġiniera Ġermaniżi l-Assoċjazzjoni Ġermaniżi tal-Inġiniera kollha ħarġet b'din l-idea ta' engineering card, card tal-inġiniera. U din waslet għal konċett li huwa proċess li dejjem għaddej. Aħna diġà tkellimna fuq ħames kriterji li huma ta' importanza kbira meta nitkellmu fuq iżvilupp ta' kard. il kard tkun komprensiva, standardizzata, li wieħed jista' jserraħ fuqha, diċentralizzata u volontarja. Issa, dan ifisser li jiena nishtiq niddiskrivihom daw l-elementi. L-informazzjoni li jkun hemm fuq din il-karta l-inġinirija tkun komprensiva u dan ifisser li tista' jiġi dokumentata bażi ta' taqsiriet mill-inġiniera. Qed tituna wkoll stampa ta' kwalifika ta' ħriġ li jkun sar minn min għandu l-kard. Mbagħad l-informazzjoni tkun standardizzata għaliex il-kard tipprovdi informazzjoni dwar taħriġ akademiku, esperjenza professjonali u aktar taħriġ f'konformità ma' standards Ewropej li jkunu żviluppati taħt il affas tal-kwalifiki Ewropej. Iġifri, hawnhekk qed nitkellmu fuq kriteri juris għat-taħriġ akademiku. Imbagħad l-informazzjoni fuq dan il-kart professjonali tkun li wieħed jista' jseraħ fuq għal kwalifiki huma eżaminati u anki autentiċi u marufa minn reġistru jew kummissjoni ta' reġistru li jkun kwalifikat. Dan ifisser li janna garanzija għal arfin reċiproku wisa għal kart tal-inġiniera Ġermaniżja. l fina ju kol taqdir għal importanti. Umbat għanna l-introduzzjoni u l-amministrazzjoni tal-kard din issir fuq livell deċentralizzat fil-stat membru rispettiv tal-Unjoni Ewropea ġifiri il kwalifiki li jkunu inġabru jew intlaħqu fil-stat membru oriġinali jiġu dokumentati. Lilin mill-dħul standardizzat addizzjoni toħra pajizi oħra huma possibbli li kollna tali flessibilità hija xi ħaġa li hija importanti ħafna għaliex tabilha bilħaq tippromuovi aktar eh, aktar ta' tintlaqa aktar mill-membri tal-FNI u għalek mux mandatarju għal l-inġinieri li kollom din il-kard. Din ti rappresenta servizz għall inġiniera li jixtiequ jisiru aktar eh, internazzjonali aktar marufa fuq livell internazzjonali u allura rridu naraw li mhux qed niġġeneraw ħafna spejjeż u burokrazija żejda L-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Inġinieri hija konvinta li l-kart tal-inġiniera ser taqdi rwol kruċjali fis-simplifikazzjoni tal-proċess ta' simplifikazzjoni, il-membri tal-FINA e jaqblu fuq dan kollu fl-ewwel ta' Ottubru tal-2010 f'Sofija ħadu deċiżjoni unanima li il-konċett tal kar tal-inġiniera hekk kif ġew żviluppati mill-inġiniera Ġermaniżi jista tista tintlaqa mill-FNI. L-Assoċjazzjoni tal-FNI minn seba' stati membri diġa qalu li huma ser jintroduċu il-kart tal-inġenierija tagħhom mill 2007 u seba' l-qudiem fil-waqt li oħrajn għadhom qed jistennew eh, li jagħmlu dan. Tali appoġġ huwa importanti ħafna għalli xaħna nħossu li meta narfu l-kards tal-inġeniera Eh, fl-istati membri differenti anke f'din il-qafas tal-2000 u 36 iġi tkun qed tnaqqas il-piżijiet. Allura l-inġiniera fl-Ewropa jkunu qegħdin jibbenifikaw anke l-kumpaniji Ewropej jkunu qegħdin jibbenefikaw. Jiena naħseb li appoġġ korrispondenti minn dan il-kumitat għal dan din l-idea tiġi tintlaqa kemm l-FINI kif ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Inġiniera Ġermaniżi. Nixtieq nieqaf hawnhekk u jiena lest li jkollna dibattitu interessanti. Grazzi ħafna. Merci beaucoup euh, de votre témoignage bien, j'allais dire, bien synthétique. Grazie a stata la presentazione. Ina, naħseb illi hija xi ħaġa verament fortunata lina li inti qed hawnhekk fostna. Issa mela nix niftaħ id-diskors hawnhekk. Ma sax narakom il-kol, iżda jekk tixtiqu titkellmu għandi formula. Supposta da qoddimkom, ġifieri jekk tridu titkellmu imlewa u tu għall-lashers. Niprofa kemm jista' jkun illi ngħid isimkom sew għax imma diffiċli għax il-koll tiġu minn pajjiżi differenti u kulħadd għandu pronunċa differenti fil-lingwa tiegħu. Mela, għandak 3 minuti għal kull kellim u mbagħad ngħaddu għal kellim li jmiss parti li jmiss tal-laqgħa tagħna. Mela jenħarsu lejn il-lista għanna xaħat mir renew Neat. Signora Young mill-Komitat tal-Affarijiet Soċjali. Sur Fornzi u kol mill-Komitat ta' Affarijiet u um, Politika Soċjali. Grazzi. Id-direttiva riveduta tal-2005 kienet hemmhekk biex ittejjeb il-faċilità biex il-professjonisti kun jisaw jgħat l-Unjoni Ewropea. U di kienet imsaħħa permezz ta' politika tal-ħarsin tal-konsumatur dak iż-żmien, iżda mbagħad ma kienx hemm ħafna eh, rapporti li saru mbagħad wara dan fuq direttiva. Lura jina ħan nitkellem dwar rapport li sar milux mill-rapport ġaħarġ mil-komitat tal-saħħa. Uh, il-laqa li aħna nixtiequ naraw tiġi iktar ta' spiss hija problema li tirrigwardja ħafna il-professjoni medika tat-tobba. Hemm ħafna problemi rigward is-sikurtà tal-pazjent s-saħħa tal-pazjent, speċjalment mlux miet s sur grej pazjent Ingliż għax irċeva overdose ta' um, biomorfin minn uh, tabib reġistrat fil-Ġermanja. Issa fil-Ren Unit, l-att medikali tal-1983 jgħid illi dan il-Konsil irrid jirreġistra kollha dawn il-professjonisti mill-istati EAA li jridu jagħmlu dan permezz tal-kompetenza klinikali tagħhom. U dan twaqqaf fil-GMC ċekkja il-ħila tal-lingwa li għandhom il-persuni huma reġistrati magħhom, però dawn it-tobba jridu wkoll ikunu mniżlin fuq il-lista li tħossibha dan il-Primary Care Trust illi qegħdin hemmhekk biex jaraw li dawk it-tobba huma kompetenti fuq livell kliniku kif ukoll lingwistiku. U l-aħħar ħaġa hija l-dmir tal bini mm, ħaddem il-tabib li jaċċerta li jkun hemm l-istess kompetenza. Issa, fil-kas tas-Surubani, dan ġi reġistrat kif suppost imma mal-GMC imma l-isem tiegħu daħlu fuq il-performers list għaliex il-primary care trust ma ma mamlux it-test tal-lingwa u għalhekk sa wara l-inkjesta sabet illi kien hemm negliġenza u illi il-pazjent mhux suppost ġi eh, maqtul. U ovvjament eh, kien hemm ħafna rapporti li ħarġu minn dan minn kumitat GMC u kien hemm evidenza li tresqet qudiem il-Komitat minnaħat tal-GMC li qalu li huma raw illi dan it-test tal-lingwa għandha tkun permessibbli taħt id-direttiva tal-Unjoni Ewropea ma' mill-opinjoni tagħhom id-Dipartiment tas-Saħħa tal-ħaddiema tal-gvern kellhom dak li msejħulhom eh, l-opportunità l-preġu li ma jkunx għalfejn qogħdu jagħmlu dan it-test. Ovvjament kien hemm eh, il-kumitati l-oħra li ma eh, qablux mal GMC fu rapport tal-kumitat qalu irrekomandaw li il-Dipartiment tas-Saħħa u GMC jridu kollu pari legali u jatuna parri legali tagħhom u jrid ikun hemm dawn it-testijiet li jsiru kif suppost tweġiba dan ir-rapport il-Kummissjoni konferma li dawn qisu li direttiva ma tax kompetenza lill awtoritajiet kompetenti illi jagħmel dawn it-test tal-lingwi u huma qalu li huma jaqblu qablu mal parri legali u qalu li ħajjaħnu jitfit mal-GMC biex jaslu għal konklużjoni tajba. Il-gvern ma tantx taw pożizzjoni soda fuq il-revizjoni ta' direttiva. Kull tip ta' revizjoni ta' direttiva se seħ permezz ta' komitat ta' studju fil-Commons u kol fil-komitat eh, relevanti fil-House of Lords. Il-gvern il tal Unit ħasse qal li kun aħjar li kikun saħħu ir-regoli madwar il text tests tal-lingwi taħt il-liġijiet nazzjonali u ma ma jqisux li dawn il-verifiki klinikali għandhom Eh, iseħħum. Il-House of Lords, il-Komitat ta' House of Lords fuq il-Politika tal-Konsumatur, affarijiet tas-saħħa, għallu li jrid hemm komunikazzjoni ma kienieċ tajba li kien hemm l-istat membri minn kejja din imniża fid-direttiva u kien hemm proċedimenti għaddejn f'stat membru ħana sal l-aħħar paragrafu jgħidu kellim hemm itħassib li il- proċedimenti f'kas f'pajjiż xorta l-om illi jippratikaw f'pajjiż ieħor. Għalhekk nistgħu ngħidu illi komitat jilqa' kull tip ta' progress illi seħ ma minħabba il-serjetà tal-kwistjoni u kompetenza, importanza fil-kompetenza, importanti li kull direttiva tqishom dan. Merci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 situazzjonijiet u idejat li nistaw nużaw. Issa nixtieq indur lej is-sur Ignazio Ambrignani mill-Kamra ta' Deputati. Eżis kollegi, jina sur Ignazio Ambrignani u jina nixtieq ningrazzjakom tal-li hawnhekk dan il importanti. Il-tarif ta' dan il-tip ta' kwalifiki hija importanti ħafna meta fil dawl tal-livell tal-Unjoni Ewropea meta nqisu kemm il-settur terzjarju fejn li l-iktar qed ikun lassi importanti dil ħaġa tal-kwalifiki. Li konna semplifikazzjoni tal kwalifikata professjonali jista' jwassal għal għal tisħiħ tal għal ta' suq internaxin għax il-konsumatur ħajbati. Huwa biss minħabba seba' professjonijiet il fuq minn 800 regolamentati huma għandhom rikonoxximent awtomatiku u l-iktar mod imħaffef kif wieħed jilqa il-talbiet. Da jfisser li jkun hemm ħafna progress li jrid isir. Għalhekk naqblu li il-pajjiżi li għadhom ma għamlu xejn hija jippruvaw iħaffu l-pass però jrid ikun hemm titjib biex insalvagwardjaw il-validità kulturali tal professjonisti illi jridu juruna illi huma adegwati speċjalment meta jitkellmu dwar ġitijiet fundamentali pas saħħa jew id-dritt tal-difiża. Il-ħtieġa li nigarantixxu l-konsumatur awtentiku tisserraħ fuq il-prequisit li inti tkun tista' tuża il-servizzi li inti jisħoqlok. Issa l-lum il-ġurnata situazzjoni mhijiex sostenibbli. Hemm min jixtri titli barra u mbagħad jikunu jiġu konoxxuti eh, ġol Italja. L-Italja qalu li ħafna drabi dawn l-autorit kompetenti ma mumiex dabli. Il-problema tal-frodi suppost ser tiġi meqjusa. Fil-pajjiż tagħna hemm l-obligi tal-dentistrija u oħrajn. Aħna fil-direttiva 2005-36 għedna illi jirtikun hemm riforma organika ta' suġġetti li jina rapporter tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar kellna struttura li ħiġna biha. Jam ċertu assoċjazzjonijiet professjonali fuq din li għadhom ma ġewx regolamentati, għandhom bżonn jiġu regolamentati, dan huwa sitwazzjoni importanti u sensittiva u rridu nibbilanċaw lan aħari tal-suq eh, milli ħarsu il professionisti. Merci d'avoir tenu votre temps, même si effectivement au niveau de la traduction, ça doit poser un petit peu quelques problèmes parce que. Mela, jekk joġobkom, minħabba l-interpreti, jekk joġobkom, tkellmu bil-mod, għaliex ma jkun diffiċli ħafna biex jgħaddi l-messaġġ. Aħna smajna minn żewġ membri tal-Parlamenti Nazzjonali, sa nixtieq indur lejn il-Parlament Ewropew, is-Sinjura Gephardt. Fissem is-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi. Meta smajt dak li kellu xejt kollega Taljan, kħessibt li kienet interessanti. U hemm konklużjoni sa naslu għaliha illi s-sistema meti tkun din tejba. Konsiderevolment meta nitkellmu dwar il-verifika ta' jekk diploma jew laurea li ġiet sottomessa hija fil-fatt bona fide, hija ġenwina jew le. Issa, rigward iż-żewġ ehm, mistoqsijiet tiegħi, l-ewwel net li Sinjura Pearson. għanna periodu ta' adattazzjoni u ta' u li kim sejħin aptitude test ta' ħiliet u biex u kien hemm ħafna disgwiti bejn il-Konsilju Parlament dwar min kien se determina x'se jkun test u x'se jkun periodu ta' adattazzjoni. U aħna rnexxinna ngħaddu li l-applikanti nifisom għandhom jieħdu dik id-deċiżjoni. Dak sar qed isir fi stati membri jew le u jekk inħares lejn pereżempju l-gwidja turisti. Jider illi hemm ħafna perjedi f'stat membru, mod partikolari l-Italja, U ma nafx għalfejn u għal-kas, xaħat tarriġa dil bicċa ta' xol. Issa ndur lej sur Fuchs, jina nistanejt fil-grupp fil-sem il-grupp tiegħi tas-soċjalisti illi il-kard professjonali hija xi ħaġa li aħna nilqgħu u nappoġġaw 100%. Fil-fatt aħna konna daħħalna din l-idea fil-Parlament Ewropew għaliex kienet xi ħaġa mhux konvenzjonali u li tneħħi kull birokrazija sabiex professjonisti jkunu jistgħu jipprattikaw xogħolhom madwar l-Ewropa. Issa jien għandi mistoqsija għaw inġiniera illi għandhom dawn il-cards jekk iva li liema pajjiżi u kemm qed nitkellmu kemm inġinieri ma involuti hawnhekk. Aħna nħarsu l kunċett illi jidher li huwa attrajenti iżda forsi fil-prattika mhux qed taħdem mid-dera, allura nkunu interessat ħafna mhux nisma' dak li għandkom xi tgħid. Mela qabel ma nkomplu bil-mistoqsijiet tgħid il-President, sabiex ma ninsewx il-mistoqsijiet li diġa tresqu, forsi nistandur binnu fiħa Senjura Peterson l-ewel, unbat is-Sur Fuchs biex eh, ikunu jistaw forsi iwiġbu dan mistoqsijiet importanti li tpoġġew li l-om. Senjura Peterson, grazzi. Kemtejn fuq l-ambitu. Ma kienx ir-rizorsi biex ikon ħafna dettall hawnhekk ġifir rapportajna biss dak li rajna u dak li użajna fi stati membri. Allura f'termini tal-gwidi ta' turisti uh, u adaptation periods aħna rajna illi żewġ tip ta' kumpens kienu disponibli iżda kien hemm xejra l-iktar li xaxaqleb lej ma kienx hemm xi xejra li taqleb minnaħal l-oħra b'mod għal raġuni partikolari kienet sempliċiment emmek li tajdinna li eh, kienu disponibli iż-żewġ tipi. Merci. <clears throat> Frau Gebhardt, erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Signora Gebhardt, jgħid il-kellim. Grazzi ħafna tal-appoġġ tiegħek li urejt. aħna din hija ħaġa li jiena ħafna f'ħafna okkażjonijiet. Pereżempju f'April aħna prezentajna din il-karta ta' professjonali fil-Ġermanja, kif ġi mitej kart issa li nħarġu. Mbagħad f'Sofija minna pass ieħor importanti fl-ewwel Ottubru fejn l-Assembleja Ġenerali votaw favur dan, ġifisser li organizzazzjonijiet ta' l-inġiniera madwar l-Ewropa jappoġġaw. Ħafna persuni fil-Ġermanja qed jistennewa għadhom. Il-pass però li timiss issa li dawn isir dokument uffiċjali mbagħad il-pajjiżi jkunu jista' jseguhom. Palma jina diġajet, hemm seba notifiki ta' eh, interess biex wieħed idaħħal dan il-kart fil-fatt li jmiss il-pajjiż li jmiss huwa l-Olanda fl-2011 li jfisser illi sa tmiem issa ngħaddieħla d-dieħla ser nkunu ksibna il-mira tagħna li hija li għalmenu madwar 10 pajjiżi Ewropej nkunu daħna dan il-kard. Umbagħad il-ħtiġa dan il-kard Umbagħad jibda jirranka kull ma jmur. jien kelli feedback mill-SMEs mod partikolari u daw għallunna li dan il-kard tassew ta' għajnuna għalihom għaliex huma jqabdu nies minn madwar l-Ewropa kollha u fil-każ tal-SMBs daw m'għandhomx l-arfin li jistgħu jisibu daqshekk malajr u mod daqshekk komdu biex ikunu jafu jekk il-persuna li qed jimpegaw jew min qed japplika huwa fil-fatt inġiniera, inġinier jew le, jew allura lek hemm ħafna appoġġ għal dan il-kunċett tal-kard. Si Je crois que la, les réponses euh, ont été très claires. Alors... Grazzi, tassew, mela. Iva, naħseb il-tweġibitakom kienu ċari daqs il-kristall, tajt il-President, mela issa naddu għal President tal komitat tas-Senat Taljan is-Solja is-Sinjura Barsana Boldi. Anti. Tiko Issa, fil rigward il-rikonoxximent automatika fuq il-diplomi u b'mod speċifiku fuq fuq ċertu ħidmiet aħna għedna fuq eh, fuq ortodontis li ċittadini italjani qed jippruvaw li jkun hemm rikonoxximent fl-Italja stess. Dawn iċ-ċittadini ma jagħmlux kors, ma jaħdux lezzjonijiet, ma jagħmlu assolutament xejn u situazzjoni tant gravi li l-autoritajiet taljani bdow inkjesti penali u anki l-autorità rumena mletek. Il-gvern taljan talab li kunem laqa bilaterali mal-Kommissjoni mal-Gvern rumen iżda għadu maġara xejn sissa u għalhekk irridu nħeġġu li jkun hemm kollaborazzjoni aktar sfija tal-awtoritajiet kompetenti tal-istati membri b'mod ġenerali fuq dawn il-problemi għadna qed naraw problemi f'dak li għandu x'jaqsam il-professjonijiet li ma jinsabux fl-annes numru 5 minn ċertu pajjiżi tal-lvant tal-Ewropa għaliex dawn il-pajjiżi daħlu eh, jaċċettaw korsijiet ta' taħriġ ta' sena meta mqabbel ma' pajjiżi oħrajn fejn idumu sentejn jew tlieta għalhekk m'hemmx speċifikament il domin tat-tul tal-istudju la suġġetti li jiġu studjati u għalhekk forsi nistgħu ninvestigaw iktar fuq dan fid-dettall. Imbaz b'dak li għandu x'jaqsam ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali li jkunu nkisbu ċittadini tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżi terzi li jkunu diġà rikonoxxuti f'pajjiż membru l-awtoritajiet kompetenti u anki l-Ministeru tas-Saħħa qegħdin jisperimentaw numru ta' każijiet fejn kien hemm kwalifiki li ġew irċevuti fis-Serbja u fil-Moldova jiġu aċċettati mir-Romanija mbagħad aħna fl-Italja ma naċċettawhomx. Dawn ħafna drabi jkunu korsijiet firħa li ma jeżistux u jaqbdu joħorġulhom ċertifikat kif ġipu laħaq. U għalhekk huwa importanti li dawn l-universitajiet li ma jizistux li joħorġu ċertifikati xej b'xej bħal per eżempju l-Capital University huwa ċar li dawn ma jizistux għalhekk irridu ngħiduhom. Każ ieħor li xtaqt insemmi Anzi, ħana laqawn għax skadil il-ħin tajt il-kellima. Non era il mio tempo, scusate, avevo... Mux il-ħin tijaj tajt il-kellima, rajt ħażin, mela fil-qosor. Une phrase à rajouter, vous pouvez la rajouter. Jekk tixtieq iżid xi ħaġa tista' żidek il-President. Grazzi, il-Kunsill Nazzjonali tal-Inġiniera Taljani qegħdin jgħidu li ċittadini Taljani li pereżempju għandhom il-kwalifika ta' inġinier fl-industrija morru fir-Renju Unit biex jabbonaw ruħom fl ta' l-Engineering Council u jkollhom il-kwalifika ta' inġinier. Imbagħad jiġu lura fl-Italja u jipretendu li jkollhom l-istess titlu ta' inġinier bħalma jirrekjedi fl-Italja. Ma rridx noqgħod nidħol fis-sistema Ingliża ta' lotja ta' titli iżda nħoss li hemm tentattiv ċaru tont biex iduru mal-liġi u għalhekk Waċar li direttiva għandha xi noqqasijiet, grazzi. Merci pour votre intervention, vous avez soulevé des... Grazzi, grazie għall-intervent tiegħek. Semmejt problemi li huma ta' importanza kbira u naħseb li diġà semmow fid-diskors tas Sur Fuchs. Jiena qed li l-kwalifiki jridu jiġu konfermati minn awtorità indipendenti u naħseb li din hija soluzzjoni għal problemi li inti semmejt li hemm ukoll fl-Italja. Tajb wis issa ngħaddi l-kelma anzi nagħmlu deroga għaliex il fost il-parlamentari nazzjonali qed hemm persuna li tixtieq titkellem u għalhekk nistidinkom biex min jitkellem min jixtieq jitkellem jimla l-karta biex jitkellem. Issa, s-sur Lexnem parti tal-grupp ta' rikonoxximent kwalifiki professjonali u huwa interessat ovvjament tal-diskussjoni tal-lum. Grazzi President, kienu interventi interessanti ħafna u koprow u tawna stampa aktar ġenerali u jisa. Huwa suġġett kumpless ħafna minkejja dan dawn l-istudju ma interessanti ħafna. Huwa ċar li hemm numru ta' aspetti li rridu niddiskutu anki strutturi li rridu jitqisu, strutturi li mhumiex biss tal-Parlament Ewropew iżda wkoll fuq il-livell nazzjonali. U għalhekk naħseb li kienu interessanti ħafna dawn id-diskorsi, speċjalment dak ta' Sur Fuchs. Fil-fatt dak li għandu xaqsam mal-inġiniera hemm organizzazzjoni tajba fuq il-livell Ewropew. Jider li hemm il-lingwa tal inġenjera biex najdu hekk il pjattaformi, possibilità ta' skambi u numru ta' aspetti oħra. U għalhekk ma tantx hemm differenzi kbar hemm aspetti differenti minn pajjiżi oħrajn u hemm pajjiżi oħrajn li ma jagħmlux dawn id-disciplini u kif ħan għamlu tajjeb għal dan. Allura jiena nistaqsi u nistaqsi anke lil dawk li għamlu l-istudju Forsi hija domanda li ma tantx tiswa iżda jiena nixtieq inkun naf kif nistgħu niggarantixxu li jkun hemm prestazzjoni tajba. Forsi jkun hemm inġinier li jaħdem f'uffiċċju partikolari, f'qasam partikolari, kif ħanamlu? biex nigarantixxu x'inija il-kwalifika tiegħu. Irid ikollu din il-karta kif istabilixu fejn hija residenza tiegħu, fejn qed jgħix. Pereżempju jekk jagħmel xogħol ta' darba fil f'stat membru partikolari iħor li mhux tiegħu. Huwa possibbli li xaġa ħaġa bħal din isseħħ? Oui, euh, Monsieur Lechner, vous posez une question intéressante. Tajab, l-onorevoli mill għamillek domanda interessanti għalix il-situazzjoni tvarja minn pajis għal ieħor u l-ek naddilek il-kelma biex twieġeb għal din id-domanda tant essenzjali. Also grundsätzlich ist, wenn Sie in <clears throat> sicher fil fat meta naraw dawn is-setturi li huma tan delikati, rridu naraw jekk dawn il-ħaddiem għandhomx residenza fissa jew inkella jiex missjoni ta' darba fil biex bekk nigarantixxu li jkun hemm is-sigurtà. U għalhekk il-mistoqsija tiegħek kienet propju din u ħanipprova nwiġibha. L-ewwel qed nirrixtieq nirringrazzjak għalli tal-li iżda fir-rigward id-diskussjoni tar-rikonoxximent tal-kwalifiki u tal-istudju nistgħu nsalvuha f'żewġ modi. L-ewwel nett irridu naraw li l-persuna jkollha eh, studju li jkun akkreditat mill-jurem biex bekk ikun hemm standard li jkun rikonoxxut minn aġenzija akkreditata li xinkella dan ma jinħatarx. Ma tistax taqbad tajt jien għandi kwalifika ek kif ġipu laħat. Tkun waħda rikonoxxuta mbagħad fuq tininet irid ikun hemm awtorità ta' esperti li tevalwa l-proċedura kollha mbagħad it-tielet net irridu ikun hemm monitoraġġ il-ħin kollu mill-fjan li hija l-organizzazzjoni importanti sekundarja l-Unjoni Ewropea. Kien hemm ħafna tentattivi differenti iżda nafu li dawn il-proċeduri huma proċeduri soda u diffiċli ħafna li ikun hemm abużi fiha. Je vais donner la parole maintenant à monsieur Francis. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lill-membru Francis Aġus tal-Parlament Malti. Irnexxilek eh, issemmi jismi, għaliex eh, semmejtu eżatt. Jiena ġej minn pajjiż eh, l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea u qed nieħu pjaċir mod partikolari il għaliex il-parlamenti nazzjonali qegħdin jingħataw aktar widen fil-fora internazzjonali. Dan huwa suġġett ukoll għal qalbi sew minħabba l-professjoni jiena tabib eh, professjonalment u anki involut eh, eh, bħala allim fl-Università ta' Malta. Pajjiż bħal Malta li għandu università waħda u skont l-standards Ewropej hija medja, mhijiex università kbira, Huwa ta' interess mod partikolari għalina li l-kwalifiki ikunu rikonoxxuti internazzjonalment. Mhux biss għall-isforz li għamlu l-istudenti, imma ovvjament anki għaċċaqliq l-opportunitajiet tax-xogħol, numru ta' korsijiet li ma jkunux available fil-pajjiż, bħal huwa pereżempju l-kors tal-kors veterinarju e, u korsijiet oħrajn e, importanti fl-oqsma tax-xjenza li ma jkunux offruti u allura huwa ta' interess partikolari għal pajjiżna l-istudenti tagħna imma wkoll għal dawk li jixtiequ jiġu jaħdmu f'pajjiżna. Pajjiżna huwa wkoll għandu regolamentazzjoni tajba f'ħafna oqsma, bordijiet imwaqfa posta bħal huwa l-Medical Council u l-Kunsill li jirregola e, ix-xogħol tal-infermiera. Jiena nixtieq illi nżewġu iktar E il-professjonist huwa riżultat ta' dak li jkun studja u tal-prattika li jkun għamel. U bħala Unjoni Ewropea jiena nemmen li għandna naħdmu iktar biex tkun armonizzata jekk bniedem qed jistudja biex ilħaq infermier m'għandix nara differenzi enormi bejn Slovenja, bejn Malta, bejn l-Ingilterra, però hemm differenzi u kif qalet il-kollega eh, Taljana jimptu u hemm ċertu istituzzjonijiet li Eh, aħna f'Malta nsejħulhom cowboys li dawna ma jkunux esistu li joffru ehm, tamit firħa lill-istudenti u lill-professjonisti eh, illi huma lok ta' abbuż għax dan huwa abbuż kbir illi inti tieħu eh, kwalifika illi mhijiex vera u ma tkunx ittrenjat u mbagħad tmur taħdem fuq nies u tkun ta' periklu għal dak il-konsumatur. Xtaqt nistaqsi wkoll il-professur Fuchs Eh, rigward eh, l-istudju tiegħu peress li huwa fuq l-inġiniera huwa pjuttost qasam li ma nifimx fih, però naf li hemm mechanical, electrical, inġiniera illi eh, jkunu anki speċjalizzati fuq ċertu xogħol bħal mux xogħol fuq toroq li interessana ħafna f'pajjiżna. Jekk din il-kard, ovvjament nimmaġna li l-kard tagħmel distinzjoni, imma l-iktar ħaġa l-importanti li minn qed ifittex ix-xogħol anki min-naħa tal-employer dak li jimpjega huwa x'kapaċi jagħmel dik il-persuna u biex jgħat ikun kemm huwa ġenwin, kemm huwa bona fide li qed jgħid li għandu dik l-esperjenza. U jekk hemm xsib ukoll, forsi mhix il-linja tiegħu, però nsaqsi b'mod inġenerali, e, illi jkun hemm cards foqsma oħrajn. Mod partikolari fl-oqsma illi e, kollhom importanti għaliex e, kull qasam huwa importanti, imma oqsma li jistgħu jaffettwaw Eh, is-saħħa tan-nies taċ-ċittadini tagħna bħal huma tobba, nurses, eh, oħrajn li semmew eh, l-ortodontis pereżempju, kemm huwa importanti li jkun hemm regolamentazzjoni sħiħa. Malta wkoll kienet waħda mill-founding members tal-Bologna Process u naħseb li rridu naħdmu iktar biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-istudji u kemm jista' jkun kemm jista' jkun nemmen illi dan il-qasam għandu jiġi jiġi mtejjeb għaliex l-opportunitajiet li għandhom jingħataw iż żazax tagħna madwar l-Ewropa kollha li jistgħu jiċċaqalqu minn post għal ieħor u anki jiksbu għarfien anki anki għal partijiet li jkunu għamlu forsi f'pajjiżhom u ma jistgħux ikomplu f'pajjiżhom ta' ċertu courses għandu jkun hemm il-flessibilità. Jiġifieri minn estrem wieħed fejn għandna eh, li jista' jkun hemm eh, affarijiet fierħa jew inkella li, li eh, mhumiex veri imbagħad ukoll regolamentazzjoni iktar qawwija. Fl-aħħar punt li nixtieq insemmi huma numru ta' online courses illi qegħdin eh, qegħdin jimbtu illi mhux ħan nomina għaliex biċċa minnhom jitolbu serjetà kbira u joffru eh, kwalifiki Eh, seri ħafna u li kollok taħdi minn ċertu studju, però jekk eh, u koll dawn mhumiex regolamentati u anki jiġu akkreditati u jiġu rikonoxxuti madwar l europa kolla. Grazie ħafna, Sur President. Merci euh, pour euh, tout ce que vous avez soulevé. Je crois que c'est. Grazie, grazie al Ponte Colla, li qajjimt Iva, bħalma fil-bidu, il-mobilità ta' zaza hija xaġa importanti ħafna u hija essenzjali għall tkabbir tagħhom għal ġejjien tagħna. Aħna bħala Parlament Ewropew qegħdin inżidu il-programmi bħal Erasmus ħlaqna Erasmus u studju koll għall-imprizi, iżda huwa minnu li fir-rigward l-ispejjeż li inti semmejt rajna x'inhu mal-limiti tal-proċess ta' Bologna pereżempju. Rridu nieħduh dan fin konsiderazzjoni u nkomplu nsaħħuh. Issa sur Fuchs. Kulħadd irid jisma' minn għandek u għalhekk ejja nipprofittaw minn prezenza tiegħek u jekk tixtieq twieġeb jekk jogħġbok. Grazzi. Grazzi, Signora President. Għal dan elan jiena xtaqt ngħid li din il-karta tista' titħares biss fil-qafas tal-proċess ta' Bologna u s-sistema ta' kreditazzjoni marbuta mal standards ta' kwalità. Inti staqsejtni fejn nista' nirrikonoxxi jekk dik il-persuna x rispetta dawn l-istandards u jekk tista' tagħmel dan ix-xogħol li qed jgħid li jista' jagħmel dan huwa indipendentement ma' disciplina ta' pereżempju l-inġeniera li għandna kun xikun is-settur. Fil-fatt jista' jkun hemm eh, diploma supplementarja, per eżempju minn università oħra Ewropea fil-qafas tal-proċess ta' Bologna. U għalhekk hemmhekk hemm miktub mod espliċitu x'għamel, x'kien l-istudju li għamel, x'kienu s-suġġetti li segwa u x'kienu l-marki li ġab. U għalhekk tista' tara mill-ewwel x'kwalifika għandu l-individwu partikolari. Tieni nett huwa importanti ħafna u aħna bħala l-FENI rridu jagħmlu monitoraġġ ukoll għal dawn it-tipijiet differenti ta' studju. U għalhekk eh, minna l istandard tal- tal jurace u anki standards ta' Bologna u għalhekk ikun hemm din akkreditazzjoni u jkun hemm donnu siġil ta' kwalità biex ngħidu għek, nkunu ċerti nserħu rasna li l-individwu konċernat ovvjament jaf jagħmel ix-xogħol li qed li mm, kwalifikat għalih. Din hija kondizjoni minn qabel importanti biex bekk naċċettaw li jkun hemm karta professjonali bħal din qed insemmu. Barra minn hekk għandna wkoll il-qafas tal-liġijiet Ewropej bħala bażi u dan kollha flimkien skont aħna hija sistema prattika li nistgħu nużawha u għandha ftit burokrazija nistgħu nafdawha u hija trasparenti wkoll. Uh, la parole est à monsieur Boussoy. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Bussoni. Grazzi. Il-kwalifiki hija xaġa hija l-qofol tal-suq waħdini u għalhekk għandna naqblu li mhux possibbli li jkun hemm il-mobilità u l-libertajiet li jkun hemm servizzi f'kull stat membru jekk ma jkunx hemm kwalifiki li jkunu rikonoxxuti reċiprokament. Naraf ukoll hija għadeja tajba li konna karta l-professjon għal xolijiet u tista' tkun għodda utla ħafna l-professjonisti tagħna li jixtiequ jimirħu lil minn pajjiżhom. Irridu nagħtu ħarsa mill-qrib lejn jekk ix fattibbli teknikament għax hija kwistjoni komplessa hija diffiċli li tistabilixxi min jista' jieħu r-responsabilità li jikseb din l-informazzjoni u nkunu ċerti li din hija informazzjoni korretta li l-informazzjoni kollha tkun hemm fuq dik il-karta minħabba problemi bħal pereżempju l-privatezza tad-data. Nemmen li s-sistema għandha tkun waħda obbligatorja u u ukoll li tista' tkun għodda utli għal kooperazzjoni amministrattiva. L-għajtu koll opinjoni ta' Sinjura Pedersen fuq il-dikrazzjoni ta' qabel. Minix ċert jekkux meħtieġ għal professjoni għal xogħlijiet kollha palma qed jimplikaw il-maġġor parti tal-istati membri l-użu ta' sistema bħal din tista' tkun ostaklu wkoll għall-libertà li kun hemm servizzi, jrid ikun hemm garanzija tal-kwalità tas-servizzi, speċjalment is-servizzi tat-tobba pereżempju, iżda minna naħa l-oħra tista' tkun sproporzjonata li titlob dan għal xogħlijiet kollha, l impjiegi kollha. Minna naħa l-oħra hemm min ħallija f'idejn l-awtoritajiet kompetenti biex jiddeċidu jekk id-dikjerazzjoni u reġistrazzjoni minn qabel hix meħtieġa. Jekk irridu l-forza tax-xogħol tkun ta' sow mobli, rridu li jkun hemm ċertezza legali, rridu approċċ każ b'każ u hija diskrezzjoni wkoll tal-amministrazzjoni nazzjonali. Naħseb li jekk niġbru kollox keffa waħda naħseb li ma tkunx nagħmlu wisq Imbagħad il-kollega mill-Parlament Taljan ma nafx eżempju ta' student f'pajjiżi Rumanija li jkunx ikun in-nazzjonalità tiegħu li rċieva diploma mingħajr ma qatt fil-korsijiet. Iżda jien ma nistax nemmen li sitwazzjoni bħal din temmen ma xorta waħda ħa niddiskuti dan mal-gvern rumen sabiex bekk nati l-kjarifiki u l-ispiegazzjonijiet kollha lill-kollegi. Grazzi. Allora, la parola Katrin Schilterik, ġaba. Ketrin Steiler, tajt il-kellima. Tajab wis, grazzi għal din l-opportunità li nitkellem, Sinjora President, u grazzi l-kellima. Għandi ftit mistoqsijiet l-Sur Fuchs u anki dak li semmit il-Baronessa Young fir rigward is sigurta tal-pazjenti. Forsi tista' tgħidilna kif kolkom il- professjoni differenti tal-inġiniera u tiġbirhom f'kaffa waħda. Kif hemm dan? Nista' nistaqsi wkoll x'inhija l spiza ta' din il-kart għax hija karta volontarja intattu. Qed tiżviluppaw modi biex bekk il-kwalifiki ikunu jistgħu jiġu ċekjati online, tkun tista' tara l-kwalifiki tan-nies x'inhuma, hija xi ħaġa li qed nagħmlu fir-Renjuni hemm programm pilota li l-kwalifiki kollha jmorru online. Nafu li dan il-programm pilota issa miex il-qoddim u eżempju eċċellenti kif nistaw nużaw il-komunikazzjoni fuq l-internet b'mod effettiv. U naħseb li database bħal din da hemm ukoll biex kulħadd ikun jista' jużam. Biex insegwi ma dak li qalet il-baronessa nixtieq ngħid li huwa xogħol siwi ħafna jien ukoll għandi tħassib dak li għandu x'jaqsam it-tobba rigward is sigurtà tal-professjoni tagħhom u anke fir-rigward il-arrija ta' Berlin fir rigward ta' rikonoxximent reċiproku għat-tobba. Dawn inġabru fl-imkien u taw ħarsa minn qabel kif jistaw jimxu l-qoddim. Baronessa semmit l-eżempju ta' dok ta' tabib partikolari, zdank il ġimma li għaddit fej kienem safejna fien tabib Eh, Spanjol Arġentin li ġie reġistrat fi Spanja, ġi sospiż fi Spanja, u mbagħad kienet jihdem fir-Renju Unit fil-fatt sirna nafu. U dawn huma affarijiet li kollha eżempji bħalhom fl-Istati Membri tagħna. Irridu għadu attenti iżda fejn hemm is-sigurtà tal-pazjenti irridu għadu attenti għax dik hija l-iktar ħaġa importanti. Is-sur Buzoj qed isemmi l-kwistjoni li semma ħabib tagħna Taljan, iżda dawn huma kwistjonijiet li huma tant importanti, u importanti li nsibu soluzzjoni għalihom. Grazzi. Je vais laisser la parole à Madame Weiler et après... Issa Signora Weiler, mbagħad eh, Signora Pedersen il-mistoqsijiet ta' autorizzazzjoni jew inkella id-dikjerazzjoni minn qabel. Ftit mistoqsijiet mis Sinjura Steiler. Barbara Weiler. Zwei Fragen. Grazzi, għandi żewġ domandi. L-ewwel nett jiena wkoll parti minn dawk il-kollegi li kienu entużjasti ħafna biex jappoġġaw id-direttiva. Il-kollega tal-ħodor qed taqbel miegħi għax fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa qed timxi l qoddim U dan ifisser mhux biss għax hemm il-possibilità li wieħed jaħdem f'pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea u dan qed ngħidu wkoll mod kritiku għax dak li għandu x'aqsam il-Ġermanja kien hemm ħafna xkil u għad hemm ħafna xkil iżda kull pajjiż jgħid li għandu l-aqwa edukazzjoni u l-oħrajn irridu jagħmlu kif nagħmlu aħna. Iżda ovvjament fuq dan ma naqblux. U għalhekk xtaqt ngħid li fir-rigward il-gwidi ta' ta' turisti dan mhux regolamentat fil-Ġermani, iżda bat fl-Italja iva, allura din hija sitwazzjoni eh, hija sitwazzjoni komplessa. Forsi għal pajjiżi Skandinavi tkun iktar diffiċli li jaħdmu fuq dan is-suġġett. U għalhekk nixtieq nkun naf jekk fuq din id-direttiva wasalni x'imkien u xat nimxu l-qoddim għax bil-mod il-mod dan is Ewropa u l-let jinħoloq. Imbagħad it-tieni punt li sur Fuchs. Naħseb li dak li jett il-koll nixtiequ li jseħħ. U interessanti ħafna dil-qagħda li ħadd di jiftit kritika fuq dak li jett. Kenna smiħ hawn fil-Parlament u tlabna l-Kummissjoni u l-Kunsill għalem daqshekk proċeduri għaddejjin, proceduri tal-Kummissjoni xi fisser ifisser li l-direttiva ma ġiġ trasposta jew inkella komplessa wisq. Jew inkella hemm min ma jridx jitrosponija fost l-Istati membri. X'qed jiġri fil-Ġermanja, pereżempju fil-proċess tal-Bologna. Madniex ottimista ngħid li id-direttiva fuq ir-rikonoxximent tal-kwalifiki Ewropea plus il-karta tal kwalifika li tinsemmu u żid magħhom il-proċess ta' Bologna l-koll flimkien qed jimxu fid-direzzjoni tajba. L-universitajiet qed jgħidulna le aħna nagħmlu xi ħaġa oħra, għalmenu hekk qed jgħidu fil-Ġermanja. ma nistgħux neħdu s-sistema li kellna qabel u hemm oħrajn li tgħidulna le rridu nużaw is-sistema l-ġdida. U għalhekk naħseb hija ħasra li hemm din ir-reżistenza u li aħna ma ksibniex il-fiduċa ta' dawn in-nies. Forsi s-settur tiegħek deċida li isolvi din il kwistjoni b'mod matematiku biex ngħidu hekk, iżda x'qed jiġri f'setturi oħrajn bħal pereżempju l-mediċina, n nurses it-tobba, eċetera. Huwa diffiċli għal dawn il-professjonijiet li niddeċidu minn qabel u anke oħrajn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 Edenaw propju għalek għalix kienem difikultajiet fuq id-direttiva ta' rikonoxximent l kwalifiki u rridu mmorru l lin minn din il-problemi. Ovvjament hemm ftit ċettiċiżmu iżda rridu mmorru l lin minn din il-fażi. Għalek, Sinjura Petersen, naħseb li resqulek domanda, mela nadilek il-kelma mbagħad l-inġinier Fuchs. Imbagħad la fadlenna l-ħin forsi s-sur Tiċpaj jixtieq jitkellem għaliex imbagħad fit-tieni parti jitkellem il-Kummissarju Banjer u għalhekk nħalli lef ftit minuti biex titkellem. Is-Sinjura Petersen issa. Thank you. Um, Grazzi, jiena nixtieq ngħid li dak li smajt fuq il-dikjerazzjoni miktuba mal-utenti aħna dak li sibna fl-istudju sibna li bazzikament l-istati membri li ġew intervistati jużaw din id-dikjerazzjoni bil-miktub bħala tip ta' standard flok il-mod li ġiet intiża li tintuża fil-bidu. Fejn ikun relevanti u meħtieġ li minnaħa l-oħra noqdu attenti pal per eżempju fil-settur tal-saħħa. Aħna diskutejna eżempju bħal dan fejn għalluna li hemm bżonn din is-sistema għaliex inkella sistema ta' supervizjoni f'dak istat membru konċernat ma setax jiġi attivat u ovvjament użaw minn qabel din id-dikjerazzjoni bil mektub Merci, Monsieur Fuchs, pour une Grazzi Grazie, l'ingegner Fuchs, pal konklużjoni. Jiena naħseb li nista' wieġeb lill onorevoli Weiler fil-qosor. Nista' nitkellem biss settur tal-inġeniera. Fil-proċess ta' Bologna l-inġeniera fil-Ġermanja kważi intlaħqet 98% minna. Mux għal biss għax l-inġiniera jaħdmu postijiet differenti fid-dinja iżda għaliex hemm kompatibilità f'din il-professjoni tal-inġiniera. Mhux ħanoqgħod nitkellem fuq il-professjonijiet l-oħrajn. Forse tirreferi għal tip ta' edukazzjoni differenti u taħriġ differenti iżda jiena aktar ottimista għax naħseb li fl-aħħar mill-aħħar biżmin nirsinna ninsolvu l-affarijiet. Għalhekk naħseb li anke hawn fil-Parlament Ewropew huwa importanti ferm li nuru rida politika għat traspożizzjoni tal-proċess ta' Bologna. Tamluħ sal universitajiet iżda minn tal-inqas għazzaza li mandomx linji gwida fej ħajmorru. Ma jekk ma jkollhomx prum minn naħa tal-politiċi għal din ir-riforma fl-aħħar mill-aħħar mhux ser jirnexxu fil-ħajja. U għalhekk fuq dak li għattinti lejn l-aħħar nixtieq li tuża l l-impetu politiku tiegħek biex bekk il-proċess ta' Bologna jiġi trasposto ma jkunx hemm xkil biex bekk minn tal-inqas ngħinu l-żgħażagħ għax inkella ma jafux fejn ħajmorru. Grazzi. Merci. Alors monsieur Tidje, est-ce que vous voulez euh, Grazzi. Sur Tidj, tixtieq titkellem għaliex inti ħdimt fuq dan il-proġett li meta mexxu fl-imkien? Grazzi, Signora President, ħansom fil-qosor għaliex il-Kummissarju Barnier ħajtkellem iktar tard. Nixtieq insemmi punt partikolari għaliex il-proċess Bologna f'din id-direttiva semma bosta drabi. L-intenzjoni tagħna hija li malar kemm jista' jkun inniedu studju, studju estern fuq l-interazzjoni bejn dawn iż-żewġ proċessi tant importanti. U għalhekk naħseb li l-unika punt li nixtieq narrafkom dwaru hija l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 Mela jina koncern nitkellem qabel il reprezentant tal-Kommissjoni, pero xtaqt najt li dak li għandu komuni, dak li għandhom komuni ħafna pajjiżi u li u fil-fatt dan il-punt smajni minn ħafna delegazzjonijiet u li hemm degradazzjoni tal immagini tal-proċess ta' Bologna. Fil-fatt ħafna universitajiet qed jgħidu li mhumiex sodisfatti bil-proċess ta' Bologna. U dak li qed naraw ta' sikwit u xogħol qed jagħmlu riklamar tiegħu jamlu distinzjoni bejn lauri li eh, intlaħqu qabel il-proċess ta' Bologna u lawri li inkisbu wara l-proċess ta' Bologna. Sa dan u illegali f'ħafna mill-pajjiżi involuti, però dak li qed naraw f'ħafna każijiet u li l-assoċjazzjoni tal-professjonisti jew il-guilds jew il-guild tal-inġinerija fil-Portugal qed jippruvaw joħolqu sistema ta' filter joħolqu tip ta' eżami biex jidħlu fl-assoċjazzjoni tal-professjonisti barra mir-rekwiżiti tal-professjoni nifissa. il riżultat ħari ta' dan u li il-kwalifiki huma inqas flessibbli u din tiffrustra l-intenzjoni taż-żgħażagħ involuti. Dawn il-proċessi ukoll dejjem qed jiġu kuntestati sa ċertu punt, dejjem hemm il-menti minn ċertu naħat. Però l-aktar każijiet allarmanti li smajt bihom fil-fatt kien il-każ tat-tobba. Aħna smajna li il-Kummissjoni qiegħda tħejji xi studji rigward dan il-fatt, però forsi nistgħu nħarsu lejn il- lat liħor tal-munita f'dawn l-istudji. Ta' sikwit aħna ħasba dwar is-sigurtà tal-pazjenti. Pero aħna ma nistgħux ninsew l-ostakli għal mobilità għal professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Mhux biss l-universitajiet, imma anki assoċjazzjoni tal-professjonisti. Inti tixtieq twaqqafni, ċer? Il-President, Antoni, jena nixtieq ngħidlek li inti diġà titkellem fuq it-tieni it-tieni parti tad-dibattitu. Jien nixtieq nibdilek l-attenzjoni biex nitkellem fuq l-ewwel parti tad-dibattitu. Tista' titkellem fuq dak il-punt fit-tieni parti tad-dibattitu. Sur Lixner. Iva fil-qosor malar malajr. Jien naqbel ma dak li qalis il-Dr. Fuchs dwar il-proċess ta' Bologna. Kumment xkejken. Aħna ma nistawx nwafqu regolamenti kollha tagħna bbażi tal-proċess ta' Bologna x'inkella ser ikollna perjodu ta' xar snin fejn in-nies ma għaddewx mill-proċess ta' Bologna, ġifri rridu nqoddu nibdew kollox mill-ġdid, dan kien kumment qasir li xtaqt nagħmel. Grazzi tassew. Għandek tweġiba malar malar naħseb? Sur Fux, Iva, daw il-każijiet tiħdu konsiderazzjoni u affermi importanti għal din ir-raġuni li nilqaw l-opinjonijiet tal-esperti nazzjonali li qalu li huwa ferm importanti li narfu il-proċess ta' Bologna fl-imkien ma' is-sistema li kienem qabel. Alors nous allons donc entamer maintenant la deuxième partie. Tajpwis mela ekwa wasalna issa nistaw naddu għattini sessjoni, tini dibattitu tal-qatana tal-lum. U meta nqisu l-kelima li għanna nistaw ngħidu li din il-laqa ser din il id-diskussjoni ser tiddedika ruħa lill-professjonisti tal-infermiera. Sir Patrick Fortwi, l-espert li qed prezenta lill-Ordin Nazzjonali tal-Ispiżjara ta' Franza. Għandna l-ġabra ta' informazzjoni u ta' esperjenzi fil-industrija tal-farmaceutika u ħajtina prezentazzjoni. Wara dan ser ikolna prezentazzjoni Mr. Tony Hazel, iċ-ċer tal- tal-infermiera u l-kunsil tal-wibla fir-Renju Unit. U hawnhekk qed narfu wkoll l-arfin reċiproku tal-kwalifiki tal-professjonisti. U għagġi mitlupu ukoll mill-Kummissjoni biex jikkoordina l-proċess ta' ġbir ta' esperjenzi u informazzjoni dwar il-sistema ta' kwalifiki. Grazzi tassew, Sur President. Dan l-istatju ta' dan id-dibattitu tagħna diġà semmew ħafna problemi. U jista' jkun hemm ftit ta' repetizzjoni, ma nixtiequ nidħlu kemm xi iktar fid-dettall, però ħankun konċis. Dak nixtieq nagħmel u li naqsam il-preżentazzjoni tiegħi tliet temi bħalissa. L-ewwel net nirreferi għal kuntest Ewropew, Bat ser nagħmel referenza għal rapporti għall esperjenzi li jinkisbu mill-ispiżjara u mbagħad ir-riżultati prinċipali li jinkisbu. Mbagħad wara dan il-perjodu tas-sajf nista' ngħidilkom li ħdimna ħafna studjajna f'Ġunju u anki f'Settembru fuq dan li għamilna. Fuq din il-kwistjoni prinċipali. Mela, il-kuntest Ewropew kif fattu tajjeb hawnhekk qed nitrattaw mad-direttiva fuq l-arfin tal-kwalifiki eh, tal-professjonisti u lan kien li kolna mobilità tal-professjonisti fl-Europa kollha kemmi. Dan u mod kif nistgħu niġbru flimkien il-15 il-direttiva li għandna għandna ħamsa fuq il-professjonijiet differenti tas-saħħa, it-tobba, dentisti, wibla, infermiera u spiżjara. Id-direttiva għanna l-evalwazzjoni u koll li saret ħames snin wara idħul fisseħ possibil ta' revizjoni jek tkun neċessarja. Minħabba l-fat li jina ġejt mitluk missur tiġer biex eh, inkun rapporter għal din l-evalwazzjoni dan l-eżerċizzju nix ringrazzjali fil-fat dan u approċ ġdid ħajkun hemm ukoll l-awtoritajiet kompetenti li fil-fatt intalbu biex jinvolvu ruhom u anki jagħmlu l-ewwel din l-ewwel evalwazzjoni, ħarisna wkoll lejn il-kuntest Ewropew. Kienet tkun ħaġa interessanti li namlu aktar studji ġenerali fuq il-ħames professjonijiet mod ġenerali, però din kienx l-għażla, l-għażla kienet li morru għal rapport speċifiku għal kull mill-ħames professjonijiet. Ġifri hawnhekk qed nitkellem biss dwar l-ispiżjara. Issa x'ngħidu dwar l-esperjenzi li inkisbu. Mela aħna kellna ħames laqat matul il-btajjel tas-sajf il-tqajna fis-7 ta' Ġunju tal-2010 ta' din sena u aħna ħdimna qabbażi ta' abbozz li tressaq mill-Kummissjoni Ewropea u ġie adattat biex aħna nkun nistgħu nfasslu kwestjonarju li kien speċifiku għal professjoni tagħna. Brabta ma' direttiva li kellna mbagħad itqajna oħra fid-9 ta' Lulju biex niddiskutu it-temi prinċipali aħna ħassejna li kienu importanti, ġifieri twaqqif, servizzi temporani, taħriġ, taħriġ inizjali, taħriġ matul ix-xogħol, l-impjieg u kooperazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti aħna l-tqajna mbata t-tielet darba sabiex aħna nkunu nistgħu nagħmlu ġabra jew sommarju tas sitwazzjoni u nidentifikaw ix-xejriet prinċipali li ħarġu mill-kummenti li jkunu mill-awtoritajiet kompetenti. Aħna ressaqna mistoqsijiet lill-awtoritajiet kompetenti għall-ispiżjara u kellna 18 rapport li mhux kulħadd mhux il-pajjiżi kollha, però diġa' kellna 18 il-rapport. Dawn nistgħu ngħidlek iċ-ċifri jitkellmu jitkellmu waħedhom nista' ngħidilkom. Mela x'kienu s-sejbiet? L-idea kienet li insaħħu il-mobilità tal professjonisti ta' dawk li jiprovdu s-servizz tas saħħa Dan din slide tirrappreżenta Tetturikom id-dati rigward ir-rapporti il ħarġi, ġifir il rapport ħareġ fi 17 ta' settembru u il sommarju fi 24 ta' settembru. Hawnhekk għandkom ir-riżultati prinċipali. Ma rridx noqgħod ntawwala li x'nipreferi kieku intom nistaqsuni mistoqsijiet. Allura l-idea prinċipali u li insaħħu il-mobilità għal professjonisti li provdu servizz għas saħħa u kif diġa tilkom fl ewwel parti tad dibattitu għas pizjara karatteristika speċifika li nissekkuraw is-sigurtà tal-pazjenti għaliex kif għalet tajb il-membru mill-Iran Unit, aħna rridu nassikuraw fost l-Europa kollha aħna nafu li iva hemm professjonisti li jaħdu żbalji u sfortunatament dawn huma fortunatament dawn ftit. Pero aħna bħala professjonisti konxi tal-fat li dawn il-professjonisti li jagħmlu dawn l-iżbalji fil-pajjiż tagħhom stess, ġifier fil-pajjiż ta' oriġini u f'pajjiżi oħra jkunu li mkunu aħna rridu nassikuraw li jiġu sospiżi fil-pajjiżi tagħhom u ma jistgħux jippratikaw f'pajjiż ieħor. U din l-informazzjoni tittingħadda l-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. Mela x'kienu r-riżultati prinċipali rigward it-twaqif l-istabiliment. Hawnhekk is-sitwazzjoni hija diretta, għarfien awtomatiku, dan huwa ta' suċċess kemm għall-awtoritajiet kif ukoll għall-ispiżjara. Is-sejbiet huma pożittivi u kif inhu ta' sekwit il-każ meta kollox jaħdem sew, ħadd ma jqgħod isemmi xejn. E, in ferroviji n-nies igergru meta jkunu tard ħadd ma joqgħod isemmihom jew jaqla problemi meta jkunu puntwali. U l-istess jatt għal kastana. Anke kif għal il-rappresentant Ġermaniż aħna ksibna riżultati tajbin, għalmenu f'dak li għandu xieqsam mal ispiżjara Issa rigward il-dispożizzjoni proviżorja tas servizzi din eżistiet għal professjonijiet oħra bl-inklużjoni tal-tobba imma mhux għall-ispiżjara, allura dan hu kunċett pjuttost ġdid għalina. Il-każijiet li xaktar xaħna jkollna huma pjuttost limitati u m'għandniex ħafna esperjenza f'dan ir-rigward, però dak li rajna jidher li jaħdem. U b'mod sodisfaċenti wkoll. Dak li wassalna biex nirriflettu kemm xejn u it-taħriġ u it-tul tat-taħriġ, ġifri l-edukazzjoni, it-tul tal-proċess ta' edukazzjoni. Dan jider adegwat għanna ħames snin, eh, b'taħriġ ta' eh, temporanju kol ta' sitxur, unbat it-talba li saritinna il-li kunem xi tip ta' standardization fil-periodu meta jissir l-internship. Ġifri kun periodu ta' sitxur jew ħames xhur. Meta mqabbel ma' l-fat li sitxur jista' jinqasmu f'fażijiet differenti ħames snin u għatul ta' żmien tajjeb, però xi ngħidu dwar il-ħin li jiġi dedikat. Tajb li nitkellmu dwar ħames snin, pero nitkellmu dwar il-sijat li jiġi dedikati f'daw il-ħames snin, xri it-talim, il-lezzjonijiet. Xri hemmhekk għandna bżonn aktar armonizzazzjoni u dan huwa l-aħħar punt fuq dan is slajt U mhux ħanqod nidħol f'ħafna dettal fuqu. Però dan is-semma, u hawnhekk hija kwistjoni ta' arfin, u il-lingwa tal-pajjiż li qed tilqagħhom. Mela taħriġ ukoll u ħiliet. Importanti li naġġornaw il-kontenut tal-kors tal edukattiv sabiex enka eh, jkun hemm eh, il-ħiliet il-dak li qed jitgħallem l-ispiżjar student. Eh, nistgħu morru lura l-1985 per irridu nqisu wkoll izvilup tas-soċjetà in konsiderazzjoni kif ukoll attributi u karatteristiċi oħra ta' trattament, liġijiet ġodda fi Franza per eżempju li radikalment bidlu ir wol tal-ispiżjar. U għalhekk naħseb li rridu nieħdu dan it-tip ta' żvilupp fin konsiderazzjoni wkoll u nerġgħu niddefinixxu mill-ġdid suġġetti differenti li għandhom jisiru fil-università u li l-studenti ta' spizjar għandhom jitalmu. Kem vanzamenti ġodda fit teknoloġija u anki fis settur tas saħħa Punt ieħor importanti u taħriġ li jibqa' jsir. Jiena irċevejt ukoll il-lawrija tiegħi lura ura fissni sebajn, Kieku jiena ma ħadmilx korsijiet oħra wara li gradwajt, bla dubi ma kontx naf jekk nistax hektar li lil nifsi bħala spiżjara. Allura rrid bħala spiżjara, però allura rrid nsibu tip ta' armonizzazzjoni sabiex bekk il-professjonisti ikunu jistgħu jitħarġu aktar, mhux biss fil-pajjiż tagħhom imma anki f'pajjiżi oħrajn numru d-għoli ta' speċjalisti li huma anki kompetenti f'oqsma differenti u din l-ispeċjalizzazzjoni hija possibbli f'pajjiżi oħrajn, allura għandna bżonn aktar mobilità u anki aktar taħriġ. taħriġ matul il-professjoni fil-ħajja. Meta ngħaddu l-awtoritajiet kompetenti issa, aħna semmejna il-proġett il MI, e li diġa semmawnek u kol, forsi iktar u dim inkun nista nitkellem aktar fid-dettal fuq waqt id-dibattitu. Bazzikament il autorita kompetenti u kol kienet soddisfatti rigward il- l-użu ta' dan il-proġett mill-autoritajt kompetenti ġifri spizzjara kienu parti mill-proġett pilota għal emmi Pero dak li dispjaċina najdu u li mux l-autoritajiet kollha huma preżenti hawnhekk mhux kollha involuti sissa, allura jidher li mhux il-pajjiżi kollha huma ħerqana li jaħdmu din is-sistema, ma dan kollu dan huwa appunt ukoll li sar aktar kmini hemm titjib li jista' jsir f'termini ta' ergonomics. Għalhekk nixtieq nitkellem ukoll fuq suġġett ieħor, ġifri kooperazzjoni bil awtoritajiet kompetenti u l-Karta Ewropea. Aħna naħsħossu li dan ikun ta' valur miżjud u anki jiffaċilita il-professjoni il tal-ħarsin tas-saħħa. ġifri bl istabilimentu u anki servizzi temporani li staw nataw fi qasam tas saħħa Pero tajp li najdu kol li din il-Karta Ewropea seta tissir tistassi mill autoritajt kompetenti jekk kif insibu definita fi direttiva u din torbot tajb ma dak li għal il-kollega tiegħi l-inġinier li importanti li definixxu il-qafas fiħdan li ma l-autorizzazzjoni għandha tingħata Aħna nħossu li din tista' tkun utli ferm ma partikolari għal professjonisti tal-ħarsin tas-saħħa u għall attivitajiet tagħhom dawn jista' jiġi użat biex jippruvaw li e, per eżempju il-professjonisti attendew ċertu korsijiet, per eżempju fil-medicina. Din hija xi ħaġa li i importanti ferm. Tista' tiġi użata wkoll biex wieħed kollu aċċess għal files mediċi. Dan, dan u fuq fuq is-sustanza ta' fuq xiex konna din naħdmu f'perjodu żmien qasir kolli ngħid. Ikonna nkomplu naħdmu l-awtoritajiet kompetenti fuq dan is-suġġett, fuq dan l-istudju, però nixtieq u għal darbohra nirringrazzjaw il-Kummissjoni għal dan l-approċċ innovattiv u din it-tip ta' evalwazzjoni. Aħna nisqu il-protezzjoni tal-pazjenti li huwa kas speċjali għal provedituri Eh, tas-saħħa u tajb li nħarsu wkoll lejn il-taħriġ bażiku tal-ispiżjara. Mhux qed nitkellem dwar it-tul ta' żmien, però qed nitkellem dwar is-sustanza tat-talim. Taħriġ matul il-professjoni għandu jkun obbligatorju rridu nsaħħu wkoll il-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti. Jiena semmej dan fil-bidu tal- ta' kif dejt nitkellem u tajjeb li bekk ikun ikun kooperazzjoni tajba u anki tamir tajjeb, odot, strumenti tajbin, anki il-professional cards. Dawn u ma l-idejat prinċipali li nistaw noħorġu mill-xogħol bażiku li sar mill-ispiżjara. Fl-Ewropa ħna għandna aġenziji, ministeri, u għanna u koll assoċjazzjonijiet differenti ta' l spizjara approċċi differenti li jgħinuna insaħħu u namlu aktar ta' valur dan is-settur. Grazzi ta' sew sur fortwi tal verament rikkezza tal-arfin inti akkumulajt u tajjeb li għanna nkunu entuzjasti li naraw li ix-xogħol ikunu qed u jittieb għal ġenerazzjoni li ġejjin. Jista' jkollna tliet snin, erba' snin ta' xogħol intensiv, però kollu għandu l-valur tiegħu. Issa nagħti il kelma lis-Sur Hazel li qed jirrappreżenta l-infermiera u l-qwiebel fil-Renju Unit. Grazzi, permetti li nirringrazzja l-Kommissjoni ta' din l-istedina tal-li ġejta hawnhekk foskom biex nindirizzakom illum jiena ħassejt li dan kien unur u privileġġ li namelek Kif intom tafu dan il-proċess huwa l ewwel stadju tal-konsultazzjoni fuq reviżjoni ta' din id-direttiva partikolari mfasla u nixtieq nipprovdi l-Kummissjoni rigward l-implementazzjoni ta' din id-direttiva fil-istati membri differenti. L-NMC kienet kuntenta li ikolla xogħol ta' koordinazzjoni għal rapport ta' implementazzjoni fuq il-professjon tal-infermiera aħna regolatur indipendenti tal-infermiera u ibel u fil-fatt l-unika regolatur li għanna 600.000 persuna fu reġistru tagħna aħna konna qed naħdmu viċin ma' regolaturi tal-wibel u l-infermiera Franċiżi li koordinaw ukoll it-tweġibiet għal professjoni tal-wibel. Il-eżerċizzju ta' konsultazzjoni ġi infassal fuq kwestjonarju, infassal mill-kummissjoni inizjalment u bata amendat mill-awtoritajiet kompetenti kif ser taraw kull netwerk kellu tlet laqat u aħna konna kontenti bir-riżultati pożittivi li aħna rċevejna biex wieħed jattendi u anki eh, fi żmien tant qasir. Bħala riżultat ta' dan il-proċess ta' konsultazzjoni, 26 rapport ġew irċevut minnaħat tal-infermiera u 24 għal qwibel u jiena rajt il-maġġoranza ta' dawn ir-rapporti u sabtom li vera kienu interessanti u anki informattivi. Issa kif tistennew hemm ċertu varjazzjonijiet sinifikattivi bil-mod kif id-direttiva ġiet implementata u f'parti kbira dawn il-varjazzjonijiet jirriflettu natura differenti tal-awtoritajiet kompetenti. Madana kollu hemm ċertu kwistjonijiet komuni li jħorġu fl-Unjoni Ewropea u nixtieq naqsam dawn magħkom. Fl-istess waqt nixtieq nixbet l-attenzjoni l-rapport bil-miktub imressaq minn nmc wara analiżi dettaljata tal rapporti individwali diġà disponibbli fis-sit elettroniku tal-Kummissjoni. L-ewwel kwistjoni li aħna identifikajna hi il-taħriġ eh, minimu komuni intom konxi li dawn il-rekwiżiti minimi jirriflettu l-infermierija eh, kif kienet 30 sen ilu. Aħna diġà narfu li l-infermiera u l-qwiebel diġà għandhom rwol differenti li hu iktar mifrux u responsabiltajiet differenti. Iż barra minn hekk il-professjonisti oħra tas-saħħa għandhom jinbażaw l-intervent tagħhom fuq evidenza ċara. U f'ħafna stati membri eh, il serjera l prattika mhumiex separati jew distinti, imma l-metodi tal-talim nistgħu ngħidu li żviluppaw biex jaddattaw għal din integrazzjoni il-punt li jmiss develop professjonali, l-autoritajiet kompetenti jaqblu li CPD għandu jkun obbligatorju. Il-wibel u l-infermerija u ma xoli dinamiċi u għandhom ikunu bekk eh, lest li jilqaw sviluppi sabiex jassikuraw li kunem kwalità olja fis saħħa u anki trattament. It-tielet qasam, skambju ta' informazzjoni hawnhekk, preżentament hemm ħafna approċċi differenti u sa ċertu punt dawn l-approċċi differenti riflettu differenzi fil-protezzjoni ta' data fil-leġiżlazzjoni differenti fl-Stati membri madana kollu kien hemm kunsens u aħna smajna evidenza minn Stati membri oħra li la, l-mekkanizmu ta' alert tal ma jista' jiġi intrasferit fil-qasam tal-professjonisti għallan ta' sigurta tal-pazjenti l aħħar kwistjoni testing tal-lingwi. Il-rapporti ħanna ġbarna mill autoritajt kompetenti differenti konfermaw li testing tal-lingwa hija meqjusa bħala responsabilità tal-impiegat tal-min jtiħaddem, pero il-rapporti ja għandhom informazzjoni ċara rigward il-menti dwar nuqqas ta' sħilit fil-lingwa tal-infermira u wiebel li jiċaqalqu minn pajis li ħorġu, fri ħorġu barra l-pajis tagħhom. Nittama li din l-istampa ġenerali tal kwistjonijiet komuni jistgħu jkunu tajnuna l hekk kif il-Kummissjoni qed tagħmel dan din ir-reviżjoni tad direttiva u nixtieq infakkar l-Istati membri li rapport ħajkun aktar dettaljat u huwa disponibbli fuq is-sit elettroniku. Jiena bla dubju lest li nwieġeb għall mistoqsijiet li jista' jkollkom u nirringrazzjakom. Merci. Je constate euh, vraiment. Grazie. Jider illi zammejna mal-ħin, tajab ħawis, mela ifisser li nistaw niddiskutu ftit, konna xi dibattitu. Rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali minn pajjiżi differenti tajab illi ikunu jkoll ikollhom iċ-ċans li semmew leħenhom. Minnaħa tagħhom ndur għal sur lej is-sur Spiros Lefustos mill-Greċja, membru parlamentari Grig. Grazzi, Signora Chair. Ixtiqna meċi kummenti. Ixtiq nitlob membri tal-Parlament Ewropew biex dawn jitqisu. Il-għanda direttiva ovvjament jemmek biex jiffaċilita moviment tal-ħaddima madwar l-Ewropa. U fil-fatt dan diġa approvat biex neħħu l-xkil li hemm għal dak indu il-moviment ħieles ta' dawn il-persuni. Ovvjament bejn pajjiżi ta' ġunjoni unjoni Ewropea, iżda fil-Greċja, f'Mejju, l-Uffiċċju ta' Statistika ħarġu rapport li qal li 80% ta' dawn il-persuni li qed jużaw id-direttiva huma studenti barranin li qed jużaw dawn id-dispożizzjonijiet biex jaħarbu minn situazzjoni fejn ma il-kwalifiki taħħa ma jkunux ma jiġux magħrufa barra mill-pajjiż tagħhom. Vi kena qed jużaw dispożizzjonijiet li suppost jużawhom ċittadini ta' stati membri ta' l-Unjoni Ewropea u qed jużawhom ġo stat membru tiegħu stess. veri dan jurina li mhux dejjem eh, qed jintuża kif suppost il-komen il-rikonoximent tal-kwalifiki pal per eżempju f'dak kien xaqsam eh, arkitettura jew inkella tobba dan għandu jiġi mwessa għal setturi oħrajn. Ħafna stati membri qegħdin jeskludu persuni għabbażi tal-kwalifiki differenti. Irrid ikollok rikonoxximent awtomatiku Per eżempju, fil-kas tal-fizjoterapija ġol Greċja. Jek inti għandek diploma mill-Università għal-fizjoterapija li inti ġibta mill Greċja. Jek inti tmur stat membru ieħor, forsi eh, għalihom hu biżejjed li kollok diploma tal-livell sekondarju biex inti tagħmel l-istess xogħol li ġib mm, diploma ġib l-università. Eh, professjonijiet oħrajn li ma jiġux evalwati sew kif suppost qabel ma jiġu aċċettati f'dak il-pajjiż, ma jfissirx li dak li jkun ikun kapaċi jagħmel eh, x-xogħol li huwa meħtieġ minnu. Ovvjament kif edna l-lingwa tinftijem, l-lingwa ta' dak il-pajjiż, l-individwu li ikun jista' juża dak il-lingwa mod effiċenti jekk ħajkun hemm dan ir-rikonoxximent li jsir. Għalhekk, forsi twittiq ta' din id-direttiva, forsi hija eh, bikrija wisqa. Ah. għax forsi approċċa ħer ikun li naraw kif xi professjonijiet eh, adattaw għas situazzjoni minn qabel ma noqogħdu nerġgħu nfassu direttiva mill-ġdid għaliex f'sforz f'sforz sforzijiet tagħna biex nippruvaw naqdu il mod kif taħdem l-Ewropa ma jistgħux ukoll eh, dan imur kontra il-leġiżlazzjoni fuq livell nazzjonali. Grazzi. Is-Sur Filippo Bubikov mit-Sena Taljan. Rigward il- eh, din revizjoni ta' direttiva din tista' tina opportunità kbira ferm sabiex nkunu nistgħu wieġbu għal problemi kbar li ħarġu fl-ewwel fażi tal-applikazzjoni ta' din id-direttiva. L-Ewropa ma tistax tiċħat il-fatt li trid tisaħħaħ is-suq intern speċjalment fil-dak għandu xaqsam il-fazi diffiċli fermi li għaddin għaddin minnu palissa. Ma dan ifisser il aħna jidu nelbu il-biżat u l-ostilisajiet ek kif imim nizzel fil-rapport Monti. U sabiex namlu dan u nevitaw il protezjonizmu nazjonalista, irridu noħarġu b'regoli ċari u li se jkunu applikabli minnaħa tal-pajizi kollha involuti. Li nwaqfu li jkun hemm mezzi elużivi min-naħa ta' pajjiżi waħedhom jaħdmu waħedhom jew persuni waħedhom illi niżviluppaw standards Ewropej u ko għal professjonijiet differenti biex ikun hemm ħarsin ukoll tal-konsumatur, professjonisti u l impriżi u illi naqsmu il- l-idejat u l-prassi komuni biex nkunu nistaw nissoktaw l-istess triq. U għalek, f'dan il-rigward ta' dan kollu, il-rapport li ġi imressaq mill-inġiniera eh, Ġermaniżi kienu kienet sew interessanti għaliex dan jirrifletti kontribut eccellenti biex natu bidu għal proċessi juħor ta' armonizzazzjoni. Permezz ta' professional card, il dan it-tessera kem sejħa li tiġi definita mill ewwel fażi għalissa imma tista' fraħ mill-aħħar tilħaqan li nkunu nistgħu ikonna għarfin reċiproku ta' kapaċitajiet ta' ħiliet kif ukoll responsabiltajiet ta' natura professjonali. U koll juma ut li juma rekomendazzjonijiet li juma mħadna fil-studju ta' Rumble u Kienem ħafna informazzjoni interessanti li ħarġu rigward kategoriji differenti professjonali fil-qasam tas sanità u s-saxħa specialment li spizzeriji, spizzjara u l-wiber u l-infermiera. Il- importanti li naħdmu iktar fuq il-proċess ta' Bologna biex nimxu l-qoddim dak il-proċess irid jissokta iżda wkoll l-esperjenzi professjonali u l-entitajiet professjonali għandhom jagħmlu sem jaqdu semhom għaliex il-talim, l-edukazzjoni u taħriġ dan jista' kollu jinaqat sabiex isir sforz wieħed biex ikonna spazju Ewropea komuni li tħaddam il-kompetenzi u l-attivitajiet professjonali li huma marbuta ma' dawn. Jina sepp illi din hija importanti ferm ma' riflessjonijiet illi l-Parlament nazzjonali u l-gvernijiet nazzjonali kun jistgħu jaħdmu fuqhom u eh, importanti ħafna l-kontribut u l-kontribut tal-Parlament Ewropew li ħajati lill-Kommissjoni jew lil kumittat għal dak għandu xaqsam ma' kif nistgħu ntejbu il-regoli li għandna bħalissa fis-seħ. Je retiens bien ce que vous venez de dire et surtout votre dernière phrase, c'est absolument fondamental si nous devons, si nous voulons. Jina ħat nota ta' dak klient, speċjalment dak l-aħħar frażi tiegħek hija kruċjali fil-fatt. Jekk irridu nimxu l-qudiem mod pożittiv. Mela nadu għas-Sur Juvan li huwa membru tal-Parlament Ewropew u kol jipparteċipa professjoni importanti iva fil-fatijiet il-kelmina tabib. U jina kont nafsew xin situazzjoni qabel ma tal fil-Parlament Ewropew. Intqalu ħafna affarijiet u naħseb li Sinjora Weiler għamlet ġabra tajba ħafna tal situazzjoni. Aħna l kol konvinti li s sistemi tana ta' taħriġ u ta' edukazzjoni ma l-aħjar U jekk aħna maħniex konvinti ċittadini zgur għek konvinti minn dan. U din hija problema. Jekk, imma e, e, ma saġunux, għax din ideali li kik ovvjament il-professjonijiet kollha huma l-istess identiċi li mhuwiex il-każ. Għax għandek infirmiera f'Ġermanja ma l-istess xogħol ta' infirmiera fi Franza. E, għaw din differenzi. Ġifi ma' li kiku professjoni kolla kienu l-istess, fuq l-istess livell, u li kiku l-edukazzjoni kolla kienet identika, mux kiku maħniġ għedina unek l-lum, li kiku kollox kienu għuali, ħat kiku ma qed jibza mill-li jarraf il-kwalifiki taħattijħor. Allora, se għedin nistudjaw din is-situazzjoni, naħseb li kruċjali li jekk aħna ma rridux nispiċċaw li nitkellmu naw ħames għaxar, mistax sena oħra dwar għalila li id-direttiva eh, li ġejja li ħanerġgħu ħasnu miġdid ma l reġet, irridu nittrattaw il kustjoni ta' edukazzjoni, standardizzazzjoni ta' edukazzjoni bażika u ġenerali. Inti għamet, u ħafna nies qalu illi hemm min jibza jibża, hemm il għalek u għalhekk jingħalqu fihom infushom u jduru biss lejn pajjiżhom stess irridu nsibu denominatur komuni illi ser jaċċerta li tabib Franċiż ikun jitmħarreġ palma għet Rumen, jew Taljan, etc. Nittamaw illi il- il-Parlament, l-Unjoni Ewropea tista' tgħinna hawnhekk u nittama li jekk l-Leġislatur Nazzjonali jkun jista' jħaffef il-pass permezz ta' ċertu għodda li jistgħu jiġu qasab biex inkunu nistgħu nxejnu dawn il-biżat. Per eżempju, x'inhu ma dawn kif nistgħu nagħmlu dan? Dawn il-biżat nistgħu ntaffuhom billi nidiskutu. Jekk il-professjonisti kollha tas-saħħa jridu jsifru biex jitħarġu kollha bil-forsi, jekk dak il- kull tip ta' taħriġ jfisser li inti tistifer, mela għandek mobilità ta' studenti, mobilità ta' l-allima. Nala mela dinja xi ħaġa li hija sempliċi li wieħed iwettaqa, li wieħed idaħħala u forsi taf biex itħassib. Ġifi għandek l-akkreditazzjoni tal-staff u tal-impjegati. Jina marriċ nirġan għot nisħaq da kontenni dak li għal qabel imma Naħseb li l-ewwel sfida li qegħdin inħabtu wixxa magħha iwa l-fatt illi mhux biss ta' teknika waħda psikoloġika. Ejja ma nibżawx minn ħattijħor, ma nibżawx mill-ġirien tagħna u kif jaħdmu l-ġirien tana. Naħseb li minn d-differenzi tagħna biex nidilkom id-dritt, il-kol aħna għanna eh, nħidu għanna sistema tajba, anki jekk it-tobba tagħna mhumiex imħarġa bl-istess mod eżatt f'kull stat membru. Grazzi. Mela naddu għal baronessa Kathleen, il-House of Lords, il-President tal kumitat tas-Suq wieħed. Naħseb għanna ħafna affarijiet li sa naħdmu flimkien fuqhom. Grazzi. Bħala ċerta sotto komitat illi u koll jistudjaw is-suq intern, ovvijament napoġġaw l-idea illi il-ċittadini jridu jkunu jistaw jitċaqalqu minn posta l-liħor Imma l-esperjenzi tagħna fil-Renju Unit juri illi s-sistema li għandna bħalissa inkluż implementazzjoni tagħha tista' tkun ma tista' tkun eh, waħda li mhix perfetta xejn. Aħna rridu sistema li hija sempliċi, li kulħadd jista' jifhimha, kemm il-professjonisti kif ukoll il-pubbliku, li huwa trasparenti, li jista' serraħ fuqha, li affordabbli, kif ukoll eh, illi illi taħdem. Għan rridu naċċertaw li l-istati illi professjonisti ġejjin mistati membri oħrajn huma kompetenti biex jaħdmu sew. Ma nistawx, ma nistawx ikunu laxki hawnhekk, irridu wkoll nafsu fuq pereżempju il-lingwa. L-awtoritajiet kompetenti f'kull stat membru irridu jikkomunikaw mod effettiv wieħed mal-ieħor. B'tali mod li palma qalet is-Sinjura Steeler, l-autorit spanjoli notifikaw il-Konsil Mediku ta' l-Ingilterra, per li huma iprojbixxu tabib, ċert tabib, per eżempju, minn li jaħdem. Allura, irridu naraw kif l-autoritajiet jistaw jaħdmu fl-imkien mod liktar effiċenti u effettiv imma importanti kifet li dawn ikunu jistaw jaħdmu u jitċaqalqu b'mod ħieles. Però dan irid ikun ma jistax tkun skapitu tas saħħa tat pieta ċittadini. Grazzi. Merci. La parole est maintenant à monsieur Michael Pantoulas. Sur Pantoulas, mill Grecia. Mikrofoni għal kellimek jaġbok. Grazzi tassew, Signora Chair. Wara din il-proċedura twila wara li għalibna ħafna problemi ġewwa l-Greċja, kif smajtu minn rappresentanti oħrajn fil-Greċja, ħna fl-2010 kellna digriet presidenzjali illi stabilixxa li il leġizrazzjoni fil-Greċja ser tinbidel u tiġi adattata skont il-direttiva. Kif tafu? Is-Sur Diamapolo illi huwa kien ukoll kommissarju tal-Unjoni Ewropea kien responsabbli dan il-proċess. Għalhekk jekk min ser żball, Sinjura Ċer, din il-ħaġa ma daħliċ fis scoreboard tal-Lulju 2010. Ġifiri t-tabella li għandkom u dimkom ma t-reflottix il-situazzjoni kif f-pajizi. Rridu mux li laqet noqodu l-ura, jilu ma u indaħlu għet u direttiva fil-pajizna sempliciment li ħanina nisħaq li importanti li scoreboard li jmiss jirrifletti il-situazzjoni e, e, tajba fil-Greċja. Rigward il-dawmin fil-implementazzjoni ta' direttiva ġewwa l-Greċja, il-gvern huwa impenjat illi jipprova jilaħħaq mal-bqija ta' dinja, mal-bqija ta' stati membri u fil-loqsma kollha Greċja qiegħda taħdem biex tħaddan u timplementa dispożizzjonijiet varji li semmew hawnhekk illum sabiex inkunu nistgħu nelbu il-kwistjonijiet burokratiċi illi eh, din inħabtu wiċċna magħhom. Iżda m'hemmx xi problemi kbar ta' barra minn Kollega Taljan tagħna semma xi wħud mill-problemi li jistgħu jinqalgħu Iżda għal Greċja situazzjoni li naqelbet għal biċċa kbira l-Italja pal Greċja hija huwa qed eh, tipprova titratta ħafna problemi li huma speċifiku għal reġuni, ċertu reġuni ħanżit ma dak li ntqal, bazzikament aħna għandna skejjel politekniċi fil stati membri madwar l-Unjoni Ewropea li għandhom il-kurrikulum u għabbażi ta' dak il-kurrikulum għandhom ċertu modjul speċifiċi pal per eżempju jisaħħu il-bini biex dawn ma f f'terremot. Da ma ovvjament mhux kull pajjiż għandu għax mhux kull pajjiż għandu il-problema tal-attività ta' terremoti. Ta U aħna għandna esperti li jaħdmu dan it-tip ta' industrija ta' konstruzzjoni fil-Greċja. Ġifieri kudi kustjoni ta' tobba, wibel, spizjara, dawn il-kol għandhom ikollhom dan ir-rikonoxximent u sissa qatt ma kellna xi problemi bija di. Iżda l imbagħad hemm nitkellem dwar il-lingwa, problem tal-lingwa nerżu nidħol fija ma eħe hija problema qed hemmhekk. Allura, Sinjora Ċer, jiena ġiet ngħid li aħna nixtiequ nikkontribwixxu b'mod effettiv. Irridu ninqisu esperjenza li aħna ġbarna bifmessa direttiva. Irridu nistoktaw fi dialogu għax hekk biss nistgħu nimxu l-qoddim. Grazzi tassew. fil-fatt intom ħajkolkom dialogu mal-Parlament Grieg u oħrajn, is-Sur ta' Files. Grazzi ta' sew, żewġ punti biss eh, nixtieq nqajjem. Qed titkellmu dwar l-impjeg u dritt tal-ħaddiema. Il-moviment ħiles huwa importanti ħafna fl-Ewropa. U il-rekonoxximent ta' dawn il-kwalifiki hija essenzjali u pilastru. Għalhekk dil-kwistjoni ta' kwalifiki Iridu jiġu koordinati permezz eh, skont is-sistemi differenti fl-istati membri. Fejn irdin ir-rabta? Hemm professjonijiet li huma forsi iktar maluqa fin-natura tagħhom, iktar limitati. Forsi huwa diffiċli għalihom illi dawn il-professjonijiet jkunu jistgħu jirregolaw is-strutturi tagħha skont is-sistema l-ġdida. Ukoll meta nitkellmu dwar il-frodi transkonfinali. Kif edna, irridu nipproteġu ruħna kontri għadi. Xemx il-ċip ta' leġislazzjoni jem fis-seħ palissa biex nkun għal min iqarraq bin-nies. Hemm xi tip ta' sistema ta' monitoraġġ biex min iwettaq il-frodi jkun jista' ma jistax jaħdem f'stat membru ieħor. U hemm xi mod transkonfinali li wieħed jista' jitrata biex ta' xogħol il-bażi legali. Kif nistgħu nittrattaw din il-kwistjoni? Grazzi.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 Meta nitkellmu dwar li nimplementaw din direttiva. Naħseb illi Ovvijament dak kienet għal importanti, minna mill punt differenti. Hemm differenzi ovvjament meta jiġu għal kwalifiki. Ħadija bbażata fuq it-tradizzjonijiet, hija msejsa fuq it-tradizzjoni. U hija differenti meta titkellmu dwar inġiniera u mechanics oħrajn. Il-riżultat tax-xogħol li qed isir mill-inġiniera m'għandux impatt dirett fuq is-saħħa jew is-sigurtà ta' persuna. Hija differenti meta titkellem dwar eh, professjonisti li huma tobba pereżempju f'dollat eh, mediku. Naħseb jien, allura rridu nħarsu lejn il-tip ta' kwalifiki qed nitkellmu dwarhom u s-sfont dan kollu u naraw illi l-differenzi jitnaqsu bejn pajjiż u ieħor. Għandi mistoqsija lejn minn eh, fassal il rapport Il-gvernijiet u l-assoċjazzjonijiet professjonali dan adottaw eh, approċċi differenti meta ġew biex jwieġbu ċertu mistoqsijiet, pereżempju. Il-gvernijiet forsi għandhom opinjoni u idea differenti minn ċertu professjonijiet mediċi għaliex. Aħna hawnhekk irridu li konna servizz tas saħħa attiv li huwa pjuttost għoli u dawn l-assoċjazzjonijiet għandhom forsi xi approċċ naqra differenti eh, li l-problema għaliex għalihom jista' jkun li forsi il-kompetizzjoni tkun limitata. U jek titkellmu dwar il-professjonijiet li huma irregolati, ħafna eh, eh, din dan huwa punt importanti. Għalhekk kifet meta tkun dwar esempio, enġiniera, iżvilupp tal-ekonomija hija importanti ta' żgur, imma ma naħsibx li hemm daqshekk differenzi meta meta mbagħad ma' mat-tobba pereżempju. Merci. Alors avant de Grazie tassew. Mela ma qabel ma nduru l-esperti biex wiġbuna, għandna żewġ minn nies li jixtiequ jitkellmu. Sinjura Catherine Steiler nista' nitama li qed uh, tajjeb u sun Antonio Carrey de Campos dispeċini għax qabel tajtlek il-mike. Mela, grazzi tajsi Sinjura Steiler. Kontet naħseb ftit dwar x'kienu qed jgħidu dwar l-industrija tal-kostruzzjoni kienet l-iktar waħda mill-iktar perikoluża dak kien jaqsam ma' sikurtax jekk inġiniera inġinier jagħmel eh, żball, jew żball, eh, u jaqad bini u jaqtlu xi ħadd. Hija perikoluża. Allura importanti illi jkollna dan it-tip ta' koerenza termini ta' taħriġ ta' kwalifiki. Ma sibx hemm ċerti differenzi bejn is-setturi iżda Jina nixaqt nistaqsi l-kellim, eh, Sur Fuchs li l-inġiniera, kwalifika tal-inġiniera u taħriġ u online. U dan jott għal pizjara u kol, fejn il-taħriġ u online u kol u disponibli. U fiċo nistaw nejdu dwar din e-card professjonali bi forsi din tistaw tiġi skambjata online u emmin eh, kellem dwar il-fat li hemm regoli differenti fil-qasam tal-infirmiera u sur ħiżel għara u kol u kif nistaw naqsmu l-ħjar prassi. Nasab dawn huma kollha affarijiet importanti bħed nitkellmu dwar edukazzjoni u t-taħriġ. sammur l lura d-dibattitu tal-standards u l-proċess ta' xi jsir fi Franza jew fir-Renju Unit, Naħseb illi nistgħu naslu għal dak il-punt. Iġuddat huwa importanti. Importanti dan dibattu li kellna f'dan il-komitat. Għajja nixin nkun naf xieħzbu il-professjonisti u l-esperti fuq dan l-e-card professjonali. Obrigad Bernard. Obrigad Bernardet. Eh, Grazie. Grazie ħafna. F'pajjiżi mistax 15% ta' spiżjara u tobba barranin, mhux mill-Portugallu, għalhekk meta nitkellmu dwar dawn l-affarijiet dinja medja żgħira meta qabla mal-pajjiż. Iżda affarijiet fatturi li jolqtu pereżempju 500 eh, tabib ieħor f'pajjiżna hemm blokk għal dan minu kontra għala minħabba li rritu kunem integrazzjoni tas suq tax xogħol jew inkella l-moviment tal-ħaddiema ma dana kollu mbagħad ma jkunx hemm studju ta' vera tas suq tax xogħol fejn imbagħad tassew ikun hemm il-moviment ħieles. Il-xogħol varja minn pajjiż għall ieħor hemm ċertu pajjiżi li jagħmlu regolamentazzjoni f'sfiqa hemm oħrajn li ma jagħmlu kważi xejn regolamentazzjoni. Hemm f'pajjiżi fejn hemm domanda għolja għal ċertu professjoni u hemm pajjiżi oħrajn fejn m'hemmx. Mod ġenerali l-protezzjonizmu nazzjonali ta' sekwit mhuwiex eh, protezzjonizmu mill-pajjiż stess, iżda huwa effettwat minħabba l-organizzazzjonijiet ta' professjonisti li jagħmlu pressjoni f'kull pajjiż konċernat. U għalhekk ħana ti sustanza l-argument tiegħi. Jien naħseb li l-istudji li l-Kummissjoni se tagħmel f'dan il-an irridu jisu wkoll natura speċifika tal-xogħol ta' kull stat membru. Hemm elementi internazzjonali bħal pereżempju l-OECD li diġa' jaraw x'inhuma l-ispejjeż ta' kull stat membru tal-pajjiżi differenti ma nafx jekk ix possibbli li nagħmlu dan iżda ma jagħmel sens fl-opinjoni tiegħi li nagħmlu paragun fuq it-traspożizzjoni tal-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Jekk ma nidħlux fil-merdi tal-kwistjoni, naraw l-qofa tal-kwistjoni x'inhi u naraw x'arfin għandna fuq il-suq intern, fuq ix-xkiel istituzzjonali, tax-xogħol, eċetera. Grazzi. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre... Tajja Mela, konten sejt il-kollega, jek joġbok. Muħanniħu il-kelma l-ħat ħanna ti opportunità li kulħadd jitkellem. Tajta President, grazzi tal-li dejt l-kelma di mistoqsija preċiża lill-esperti il-koll meta nitkellmu dwar it-tobba jew l-professjonisti fil-qasam tal medicina jitkellmu dwar ir-riskju li hemm. U forsi ma nafx jek weġbuni xweġbuni ma jekk għandkom xi dejta jew le. Iżda fuq dan is-sogru jina jidher li għandi li dan l-argument li għandu pis qawwi jintuża biss bħala skuża biex is-sistema tiġi blokkata. Dejta li għandna hija li fi Franza pereżempju kull sena minn 10 sa 50 persuna tmut fl-isptarijiet Franċiżi minħabba komplikazzjonijiet jew inkella minħabba infezzjonijiet ħabba l-labar jew inkella minħabba żbalji ta' tobba, tobba li jkunu imħarġa li jitkellmu l-lingwa tal-pajjiż u jwieġbu għal kriteri meħtieġa. Ġifieri minnaħa għandna dawn l-10 sa' 50,000 persuna li jmutu bitabba imħarġa xorta waħda u għalhekk ma tantx jinċert li l-kwistjoni ta' tobba li forsi mhux imħarġa jom ħejja sow jew li ma tal mhux f'pajjiż partikolari mbagħad imorru jaħdmu fih ma tantx jow argument li jreġi. U għalhekk mill-punt di vista tal-istatistika nistgħu ngħidu ħaġa iżda individwalment imbagħad nafu li hemm problemi. Iżda minn punt di vista tal-istatistika, ħafna drabi din tintuża bħala skuża biex timblokka s-sistema ta' integrazzjoni. Il-President, nixtieq nżid mistoqsija jien ukoll. Wara li segwej dak li qal il-kollega Ġuvenna fid-direttiva għal professjoniet ta' mediċi, pal per eżempju dritt ta' pazjenti li kollom l-kura eh, tas saħħa transkonfinali, kienet titlob li ma jkunx hemm is-sogru mediku u anki jekk dan is-sogru kien kważi ma jeżistix jew kien ftit viżibbli hawnhekk għandna ftit dejta ċara iżda naħseb li hemm sogru li jeżisti. Statistika hija dik li iżda forsi fil-diskussjoni tal-lum nistgħu nagħmlu definizzjoni aħjar ta' din il-kwistjoni. Ngħaddi issa l-kelma lis sur Fortwi biex jibda jekk jogħġbok. Grazzi President. Huwa minnu li tqajmu ħafna kwistjonijiet mill-MEPs f'dan l-aħħar minuti u jkun diffiċli għalija li nagħmel ġabra ta' dak kollu li ntqal. L-ewwel bħala spizjar, jiena spiżjar u l-an huwa li li nagħmel rapport fuq il-punt di vista tal-qasam tal-farmaceutika. Jiena kont mażul biex nressa il-grupp tijaj fir rigward il-professjonisti tas-saħħa għal ħames oqsma ta' professjonisti ġifiri tobba, il-wibel, spizjara u tobba. Waċar li dan kien l-antijaj, u Ma iprofa nżid xi ħaġa aħna morna niltaqgħu mal-awtoritajiet kollha kompetenti fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u kif kont qed ngħid qabel dawn huma professjonisti fil-qasam tas-saħħa oħrajn huma parti minn assoċjazzjonijiet minn ministeri minn ordnijiet iżda ma nistax ngħidu li hemm oppożizzjoni fuq il-livell lokali. Ma nemminx li hemm oppożizzjoni bejn il-Ministeri u l-organizzazzjonijiet ta' Spazjara. Jena membru tal-organizzazzjoni ta' Spazjara Franċiża u għalek ma naħsibx li qed nimmeraw bissam niħirna u bekk ħajwassal għal protezzjonizmu kif kontu għattajdu jew inkella xekkel il-wasla ta' spiżjari oħrajn minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Anzi, meta ħloqna dan il-proġett approxkar l-intenzjoni kienet li tħaffef din il-mobilità u tejn il kondizjoni tal-mobilità. Għalhekk importanti li narfu li hemm din id-differenza. Fil-fatt anki fil-każ tal-sogri għal-pazjenti ma nistess statistika għadek kemm għattu inti Ħadd ma jaf eżattament kif in is-sitwazzjoni llum. Iżda Laqqas nafu kemm hemm professjonisti fil-qasam tas-saħħa fl-Ewropa meta naraw l-statistika ta' WHO jew tal-istudju tagħna juri li hemm awtoritajiet kompetenti li f'kull pajjiż għandhom awtorità fuq il-professjonisti tagħhom insibu ħafna differenzi importanti. U għalhekk kif kont qed ngħid iltqajna mal- grupp ta' Afroskar tqajna ma' WHO u kol biex naraw fuq xi xed nitkellmu eżattament. Għaliex meta nitkellmu pereżempju dwar is-saħħa uħut jisu dawk involuti fil-attivitajiet ta' twelit, fil-qasam tas saħħa oħrajn jisegwu dawk li għandhom id-diplomas, oħrajn dawk li huma gradwati, oħrajn li jaħdmu fl-industrija, u għalhekk id-dejta mhijiex waħda ċara u uniformi u għalhekk irridu nagħmlu l-isforz kollu sabiex bekk nselvu din il-kwistjoni. Is-sitwazzjoni llum mhix ċara bħalmentijat statistika mhix edem u għalhekk stalin sewa kompetu tagħna li naħdmu biex ikun hemm fl-aħħar mal-aħħar statistika. fir rigward istruttura Ewropea tal-awtoritajiet kompetenti aħna nixtiequ waqfu din l-istruttura. Din kienet l-aħħar deċiżjoni tal-grupp ta' ħidma li nipruvaw nirreflettu biex nifmu kif ħanaqdu l-autoritajiet kompetenti fl-imkien. U meta provajna niksbu dan il-bilanċ, rajna li fl-Europa hemm 890 autorità kompetenti għal ħames professjonijiet li semmejt qabel. Iżda, ħansemmi l-Estonja bħala eżempju. Hemm aġenzija fl-Estonja li tqis il-ħames professjonijiet li semmejt, iżda f'Franza hemm ħames awtoritajiet kompetenti għal kull impik. L-Italja m'għandi xejn kontra l-Italja, anzi għandna kollaborazzjoni tajba ħafna mat-Taljani li għal tobba għal ħajkun hemm karta ta' professjonisti fuq livell Ewropew, somma l-Italja għandha awtorità għal kull raġun u awtorità nazzjonali għal kull impik li semmejt. U għalhekk hemm xogħol ta' koordinazzjoni li jeħtieġ li jsir u jeħtieġ ukoll li fil-fatt naraw f'liema direzzjoni ser nimxu. Naħseb nistgħu nagħmlu xogħol interessanti f'dan ir-rigward għalek insejjaħ l-autoritajiet kompetenti l-kom parlamentari biex naħdmu fl-imkien aħna ordni u mhux assoċjazzjoni, mhux eżattament l-istess ħaġa, u għalhekk aħna noqogħdu attenti għall-etika u mhux fuq il-problemi ekonomiċi, mhix kompetenza tagħna. U għalhekk inħoss li nistgħu nagħmlu xogħol tajjeb flimkien mal-gvernijiet interessati. Nista' nidħol aktar fid-dettall għax hemm kwistjonijiet oħra iżda nista' nieqaf hawn ikonna l-opportunità li naħdmu fl-imkien forsi fi smih ieħor u issa ngħaddi l-kelma lill-espert li ieħor is-sur Hazel. Nik jogħġbu. Grazzi, Sinja President. Iva fit-tweġiba tal-mistoqsijiet kollha huwa diffiċli li nappreżenta il-punti di vista tal-awtoritajiet kollha differenti u għalhekk it-tweġibiet tiegħi ħajkunu bbażati fuq il-punt di vista tal-NMC. Issa, l-kustjoni ta' sogri medici hija interessanti ħafna. Nemmen li l-Kunsill Ġenerali tal-Tobba għandu dejta interessanti fuq dan u niftakar li l-President tal-GMC kienet jirrapporta li dawk li jkunu mħarġa barra mill-Renju Unit għandhom probabilta li jidru aktar minn tobba tar-Renju Unit qudiem il-qorti minħabba xi żballi jagħmlu fil-impik tagħhom din m'għandax taqsam xejn d dejta li rridu jkun hemm disponibbli. Iżda fir-rigward il-kwistjoni ta' standards u r-riżultati naħseb li dan din hija kwistjoni importanti wkoll. Irridu standards ġodda għal reġistrazzjoni minn qabel tal-infermiera u nerġaw nifukaw fuq standards hawnhekk u qed nagħmlu dibattitu dejjem aktar li rridu nifukaw ukoll fuq riżultati. Għalhekk naħseb li hemm potenzjal biex nimxu l qudiem ukoll f'din id-direzzjoni. Issa, mbagħad rigward il-taħriġ online għandna forniment għal fornitura għal dan it-taħriġ fir-Renju Unit u din hija l-Open University li tagħmel ħafna taħriġ online. U ħafna mill-fornituri żviluppaw moduli online anki mill-lat teoretiku iżda m'hemmx sostitut għal l-esperjenza fil-clinics jew fil-isparijiet li l-infermier għandhom bżonn. Ħafna mill-fornituri iżda qed jagħmlu ħafna użu tajjeb mill-opportunitajiet ta' tal-in fuq l-internet b'modi differenti. Issa fir-rigward il-kwistjoni tal- dak li xekkel il-moviment tal-ħaddiema Id-direttiva fl-opinjoni tagħna għandha fattur determinanti fil-żida tal-moviment fiħna l unjon Ewropea u narfu l-kontribut tajjeb li jagħmel għal wiebel u l-infermiera fir-Renju Unit. Per eżempju, aħna napproċessaw 7000 applikant applikazzjoni mill-qwiebel u l-infermiera minn l-Unjoni Ewropea kull sena taħt il-dispożizzjoni ta' direttiva. U fost l-affarijiet pożittivi li ħarġu minn dan il-proċess hija li n-netwerk li waqqafna flimkien fil-rapporti ta' esperjenza din sert tkompli. Għampenjajna ruħa li niltaqgħu flimkien, naħdmu flimkien u għalhekk nittama li jkun hemm dialogu għaddej u li fost l-autoritajiet kompetenti kollha jkun hemm aktar opportunitajiet li naqsmu l-informazzjoni u naħdmu aktar flimkien sabiex fl-aħħar mill-aħħar nittamaw li naslu għal aktar approċċi integrati. Issa mbagħad rigward il-karta tal-professjonisti din kienet xi ħaġa li trattajna fid-dibattiti fir-Renju Unit, iżda mbagħad kellna problemi loġistiċi. Aħna mhux kontrija bħala prinċipju iżda bħalma qabel għanna madwar 650.000 persuna fuq reġistru tagħna. Uħut minnhom jaħdmu fil-territorji bħal Guernsey, Jersey, il-Gżejjer Falkland u Gibraltar u għanna mbagħad 7,000 reġistranti ieħor jaħdmu fil-militar. U għalhekk hija sfida li nqisu l-Procard aħna fir-Renju Unit, iżda din mhix indikazzjoni li aħna ma nappoġġawx il-kunċett kif inhu jekk dan nistgħu nizaħ mod pożittiv u mod kostruttiv. Ovvjament ikun interessanti li nerġgħu ntuħħar se jekk dan hu possibbli. Naħseb li dan kopra bosta mill-mistoqsijiet u jekk ħalej ħaġa barra nista' nwieġeb iktar il qudiem Grazzi. Nous avons encore 5 minutes avant l'arrivée de Mela, fadal ħames minuti, sa' kemija sal il-Kummissarju Barnier, hemm xi domandi oħra? li jtiġukom f'moħħkom palissa, jien għandi domanda, tajt il-President jek meċ meċti jitkellem. U resa domanda l-esperti, tkellemna ħafna dwar taħriċ lingwistiku u l-edukazzjoni universitarja għal dawk il-professjonisti li ċaqal u minn posta liħor. ieħor Nafu li fir rigward il-qasam tas saħħa biex nivitaw biex insaħħu s-sigurtà tal-pazjenti din hija importanti żdanki għal tobba l-surgeons u fost oħrajn u importanti li narfu l-pazjenti biex nkunu nafu jekk hemmx allerġiji jew affarijiet relatati. Iżda għal dik il- karta li semmejtu huwa possibbli bħalissa pereżempju li nirriflettu fuq il-tul tal-edukazzjoni li wieħed jirċievi jagħmel sens li nsemmuha fuq livell Ewropew għax jekk pereżempju f'pajjiż ikun hemm min jitallem għat tleġġemat u f'pajjiż li jitallem għal ħatti għal ħafna iktar, ovvjament din li differenza importanti. X'taħsbu dwar dan? il-mistoqsija jirrivolta l-esperti kollha x'taħsbu dwar dan? De l'utilisation de F'dak li għandu x'jaqsam l-użu tal-sin tal-pajjiż ta' li qed jaħdem fih din hija xi importanti ħafna. Sallum qed jingħatanna l-parir li ma najdux minn qabel li pajjiż li professjonista jrid bil-forsi jitkellem il-lingwa u di toħloq problema għax irridu nagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni. Kif ħanamlu regolamentazzjoni hawn? Ma nafx kemm nista' ngħidha hawn. Iżda meta nkunu ċerti mbagħad li professjonista li jiġi minn pajjiż ieħor jitkellem tajjeb bil-lingwa ta' fejn qed jiġi din tkun tista' timxi l qudiem jekk pereżempju jkun hemm Belġan li ħajġi fi Franza aħna nassumu li ħajtkellem bil-Franċiż. Per eżempju, iżda jekk xi ħadd jiġi minn pajjiż aktar il-bot, mbagħad staqsi fuq it-telefon biex jimla eh, formola u tkellmu fuq it-telefon u tkun tista' tara kemm jaf il-lingwa u f'liema punt qiegħed fuq il-livell lingwistiku. Jien ma naħsibx li hija sitwazzjoni korretta hawnhekk u laqqas naħseb li timxi favur sigurta tal-pazjenti. Dan huwa punt preċiż fejn nirridu nagħmlu titjib. Grazzi bħalma qed fil-preżentazzjoni bosta mill-awtoritajiet kompetenti jarfu li l-kwistjoni lingwistika hija ħaġa għal min ħaddem u kif qalet il-baronessa Young tajjeb ħafna dan l-Renju Unit jekk għandux ir-rwol eh, regolatur din mhix ċerta, mhix ċara, jekk għandux rwol regolatur għalhekk hija xi ħaġa li għandna niċċaraw. Jien m'għaliex nagħmel distinzjoni hawn għal min qiegħed tajjeb biex jiġi rreġistrat u min qiegħed tajjeb biex eh, jiġi impjegat. Iżda waċar li hemm evidenza sostanzjali li n nuqqas tal-ħiliet lingwistiċi hija xi ħaġa kwistjoni taħraq tal inqas mistax l-autoritajiet kompetenti għal qwiebel u l-infermiera. Iżda punti oħrajn li semmit l kollega Franċiża din hija xi ħaġa dwar il-ħiliet ta' komunikazzjoni u din tista' tkun ta' sfida għal dawk li qed ikollhom taħriġ f'pajjiżhom stess. U hija sfida wkoll għal dawk li ġej minn pajjiżi oħrajn. U qatt m'għandna nissottovalwaw l-importanza kemm li wieħed ikollu ħiliet ta' komunikazzjoni fil-kura tas saħħa ikunu fej ikunu mħarġa. Merci pour vos témoignages. Et... Grazzi. Kiex tiqżid xi Non. Euh, non. bon. Le, tajab wisq għanna zoċ kallima jishtiqu jitkelmu, s-sur Lishner, Und bei der sur Ġuvan. Einfach nur, weil es mir gerade einfällt, nochmal ganz kurze. Mela, nixtieq nagħmel komment qasir. Em numru ta' każijiet fejn ċittadini tar-Renju Unit għattaw bosta minn sħin tagħhom fi Spanja. Se qed nitkellmu dwar tabib li ma jitkellimx bi Spanjol ġej fir-Renju Unit u ħejħdem u jagħmel attivitajiet mediċi tiegħu hemm, naħseb li s-suq irrid ikun kapaċi determina dawn l-affarijiet u jekk hemm xtalba dan. Naħseb li jiena mhux se mmur tabib li ma jistax jitkellem il-lingwa tiegħi, ovvja din u Ta' eh, tamen sens irrit nara li jekk dix titqis jew le. Hija domanda tajba jiena bosta drabi mur Spanja u hemm ħafna top nies mir renjuniti jiexu jgħixu hemmhekk. U ħafna staqsejt li ħafna drabi staqsejt x'jagħmlu dawn meta jitkellmu meta jkollhom bżonn tabib u dan it-tabib jitkellem biss b'Ispanjol. Fil-kwistjoni lingwistika tistgħu taraw li mill-kummenti ta' Sur Lixner hija sitwazzjoni iktar komplessa mill-li tidher fil-bidu. Hemm professjonijiet li ma tantx għandhom bżonn ħila tajba ta' lingwistika. Per eżempju, jekk inti impjegat għal arfin tekniku tiegħek iktar milli għal PR, anki jekk għandek l-arfin kollu, bażikament dak li għandek bżonn tagħmel huwa li titkellem lingwa franka biex ngħidu hekk l-Ingliż. Hemm professjonijiet fejn tifhem il-lingwa tal-pajjiż u l-ispiżjara huma uħut minn dawn. Iżda il-verifika tal-ħiliet lingwistiċi fejn li mhix possibbli din hija problema, u għalhekk hija problema wkoll għal dawk li qed iħadmu lil dawn il ħaddiemax għax mill-moment li inti tajt li mhux possibbli legalment li tagħmel verifika, imbagħad mhux possibbli għal din il-persuna li tagħmel appell kontra d-deċiżjoni li tista' tittieħed. Jekk ma jingħatawx l-kariga l-impjek minħabba li ma jitkellmux dik il-lingwa. U għalhekk hija diffiċli ħafna għaliex il-kompetenza lingwistika f'ċertu pajjiżi hija xi ħaġa li hija magħrufa iżda hija importanti li jkun hemm u koll dritt li wieħed jista' jappella kontra deċiżjoni jekk ma jiġix mm, moti l-impik. U għalhekk irridu naraw li jkun hemm tests lingwistiċi li jkunu li jkunu fuq il-post u li seħħu. U diffiċli ħafna li dan iseħħ għaliex diffiċli ħafna li jkun hemm l-appell. Palma qal l-kollega Issa nistgħu ngħaddu għall-Kummissarju Barnier iżda ma wasil hawnhekk u issa ngħaddi il-kelma lill-kellim fisem l-Assemblea Nazzjonali tal-Ungarija, Mr. Spadler. Kissanem ma sot jidveżna ma' konferenza. Grazzi ħafna tal-għaddejt il-kelma. Jien ukoll nixtieq nsellem il-daw kollha li ħadu sem din il-konferenza kienet interessanti ħafna u nista' nixtieq li din tkompli fix-xhur li ġejjin anke fil-Presidenza Ungeriża. Hemm żewġ mistoqsijiet li nixtieq nistaqsi l-ewwel nett. Jekk huwa possibbli naħseb li għamlu nagħmlu reviżjoni ta' din id-direttiva biex bekk ma jkunx hemm uffiċċji ġodda li jinħalqu. Qed nitkellmu dwar il-ħruġ ta' diplomas minn ħafna entitajiet, qed nitkellmu dwar entità ta' kooperazzjoni fi f'dan dan il-qafas ikun possibbli tistabilixxi jekk ix diploma ġenwina jew le dan l-ewwel punt. U t-tieni mistoqsija jekk ikollok ċittadin jiena ċittadin li għandi lingwa partikolari u nista' ngħid b'ċertezza li jekk ma jkollokx il-ħiliet lingwistiċi u tmur f'pajjiż li jeħtieġ dawn il-kompetenzi il ovvjament din hija eh, importanti. Għalhekk il-kompetenza lingwistika hija importanti. Rridu naraw il-livell tal-korsijiet li jistgħu jiġu offruti biex wieħed jitallem il-lingwa u nkomplu nibnu fuq l-idea li jkollna ċertu kriterji li għandhom jiġu applikati. Tout à fait. Bonne, très bonne remarque. Alors maintenant, monsieur... Tajab, wis, għandek raġun. Iva, issa sur repo. Arvoisa puheenjohtaja, minäkin puhun harvinaista kieltä. Signor President, jina u kol nitkellem lingwa rara, il-Finlandis, u għalek nixtieq nirringrazzjak ta' dawn il-kommenti ferm interessanti u partikolari il-kommenti li saru mill-kollega tiegħi tijaj tabib. Kienu ferm intelligenti, pero bħala bniedem ta' triq nixtieq ngħidilkom li din il-kwistjoni tal-lingwa fis-settur ta' saħa hija proporzjonata u aħna rridu niftakruh dan l-element. Fil-Finlandja waħda mill-akbar aħbarijiet tas sajf kienet li aħna kellna tabib fals li seta għal sentejn minar ma eduk, lebda, eduk, minar, lebda edukazzjoni. Ma nistax nifhem kif kien possibbli, kien possibbli għaliex kien tajb ħafna fil-lingwi, kien kapaċi jissaqsi kull kollega għal pariri, għal eh, mart u l-klienti kienu kontenti, allura aħna rridu nibqaw proporzjonat li dwar dawn il-kwistjonijiet. Il-lingwa hija kwistjoni ferm importanti, pero tista' teddidna jew tipperikollna wkoll. Mon collègue rajoute des problèmes là où nous n'en trouvions plus. Il-kollega tana wkoll għandu ħafna problemi xi semmi li ma semmewx. Ippermettu li jissa li nagħti merba lis sur Barnier. Aħna ferm kuntenti li jgħat fostna fil-kumitat rigward il-suq internu protezzjoni tal-konsumaturi u kien ex kollega tagħna, però ja fix xogħol li tisir minn dan il-Parlament Ewropew, l-istituzzjonijiet Ewropej u kif diġà kif għatlu diġà qabel kellu impen għal viżjoni Ewropea. Di ħaġa rara jien ngħidu għal ngħidu l-verità, ngħidu l-affarijiet kif inhuma. M'hemmx ħafna nies li għandhom viżjoni Ewropea. Walek għal nixtieq nifraħlek, Kummissarju Barnier, kif ukoll is-servizzi tiegħek għaliex il-ġimgħa li għaddiet intom ħloqtu konklużjonijiet rigward it-traspożizzjoni ta' direttiva fuq il-kwalifiki tal-professjonisti. Naf li kellek tistudja 170 rapport li huwa xogħol impenjattiv immens u għalhekk fisem il-kumitat tagħna u fisem il-parlamenti nazzjonali nixtiequ nirringrazzjawk. Aħna nafu li għandek ħafna xogħol importanti, u impenjattiv, aħna nafu skunet eh, parti zaħira ħafna minn dak li ser tkunet tippreżenta fil-att waħdini, fil-att ta' suq waħdini, u għalhekk aħna verament grati li inti qiegħed fostna llum. Għalhekk aħna kellna skambju ta' opinjonijiet u għatanna xi mistoqsijiet pendenti, però naħseb li ninsabu fid-direzzjoni tajba li hemm ir-rida politika li natatilna mit-trattat ta' Lisbona biex intejbu nikkoordinaw aħjar il-ma flimkien ma' tliet istituzzjonijiet u anki parlamenti nazzjonali. Għalhekk issa natik il-kelma għan-nofsija. Jekk joġbu. Grazzi, Signor President. Grazzi, Signora Vernier, ta' dak il-klim sabiħ li għadek kifat. Nasab il-Komissari Kolet Ewropej għandhom vizjoni Ewropea. Mux dejjem għandhom ġej mill-istess font u għandhom l-istess talim, pero naħseb li fil-kulleċ għal-Komissari naħseb li hemm ambizzjoni, viżjoni Ewropea qed nibnu flimkien u jiena verament kuntent, sinjuri, li naqsam ftit mill-ħin tagħkom u jiddispjaċini li ser ikolli immur eżattament wara l-prezentazzjoni tiegħi għaliex kif għadt inti, Sinjura Vernier, jiena ser inkun qed nippreżenta dan il-12 kollega oħra għandna lat singol waħdin pjantazzjoni infassal biex inidi mill-ġdid issu intern u jiftaħ iktar opportunitajt l-SMEs u l-ċittadini Ewropej ġifiri jekku miex imsieħba jew atturi fl-ekonomija. Jiena naħseb li meta nqisu il-kwistjonijiet kif huma preżentament tajb li nħarsu li tkabbir u nsibu tkabbir. Waħna nafu li f'dan is-suq kbir Ewropew 500 miljun ruħ irridu nsibu possibiltajiet biex insaħħu it-tkabbir. U għalhekk wieħed minn dawn l opportunitajtu li naraw li suq jħadem tajb allura aħna rridu naħdmu flimkien man-nies u mhux kontra l sms jew kontra ċittadini Ewropej jew il-ħaddiema jew il-konsumatur, però flimkien magħhom. Jiena kuntent li nati merħba lill-membri tal-Parlamenti Nazzjonali jiena wkoll, Sinjura Ċer, kont membru tal-Parlament eh, Nazzjonali l-20 sena u ma nsejx dak iż-żmien U naħseb li dan huwa ferm importanti, importanti li nistabilixxu dawn il-kuntatti fi Brussell jew fi Strasburgu flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali. U dan huwa waħed mill-kundizzjonijiet li jrid jintlaħaq sabiex bekk nagħmlu konċiljazzjoni mill-ġdid taċ ċittadini Ewropej flimkien ma' suq waħdini. Jina kunet nirrappreżenta l-att tas suq waħdini għada u tistgħu issibu numru ta' idejat fil-rapport Gresh u għanna u koll forum ta' suq intern li kienet ideja oħra li tresqet minn membru ieħor. U għalhekk, Sinja President, jiena kont verament attent għal grupp li inti waqqaf flimkien ma' Sinjura Ruler, Sur Buze, Sur Lexner u Sinjura McCatlin. Aħna ta' bilħa nsegwu dak li qed intom tagħmlu bir-reqqa wanka jagħmel wanka Sur Barroso jisegwi sew għax dan huwa suġġett li tassew jaffettwa id-dimensjoni umana ta' dan is-suq enormi u nixtieq nagħmel referenza għal tlet kwistjonijiet prinċipali l-ewwel nett. X'sar bid-direttiva, it-tieni x'inhi s-sitwazzjoni preżentament u t-tielet punt x'għandu jsir sabiex intejbu is-sitwazzjoni u mur lilin minn dak li s-sissa ksibna diġa'. Dak li għandu xieqsam għal dak li diġa intlaħaq, id-Deċembru li għadda, intom ressaqtulna mistoqsija orali. U ħafna membri tal-Parlament urew nuqqas ta' sodisfazzjon għal dak kif kienu l-affarijiet dak iż-żmien. Jiena kontadni ma kontadni kommissar, kontadni kif ġejt nominat u konnaf eżattament xġara, pero kien hemm ħafna kien hemm kontenti ta' kuntentizza l mod kif din din id-direttiva ġiet trasposta. Issa għandi daqsxejn eh, sentimenti differenti biex ngħidilkom il-verità li nista' ngħidilkom li t traspożizzjoni l-eżerċizzju ta' traspożizzjoni sar fi 27 stat membru. Minna l-oħra għadni mħawwa tal-ix minix qed nifhem eżattament għalfejn ħada seg żmien biex din id-direttiva tiġi trasposta. Tlet snin qed nitkellmu hawnhekk. Din ġiet adottata fl-2005, ġiet konsolidata kien hemm dispożizzjonijiet legali konsolidati. U għalhekk jiena sorpriż għalfejn domna daqshekk għalfej daw id dispożizzjonijiet tħaddu ta' żmien biex jiġu trasposti xwara kollox. Ħafna minnhom diġà kienu ġew implementati minħabba leġiżlazzjonijiet oħra forsi li stati membri ħassew li din ma kienx priorità ma nafx. Jiena nemmen li dini priorità 4600 eh, professjoni huma regolati fil-Unjoni Ewropea li xaktar xija raġuni għalfejn ħafna professjoni regolati u uħut minnum ma rappresentati għawni għakun ixtieq ukoll natijom merħba u forsi minħabba numru kbir involut, trasposizjoni kienet aktar diffiċli mill-periti, mill-inġiniera, eh, għall-imma tal-iski. Għaliex ovvjament di taffetwa il-ħajja tafna ċittadini, ġifri huma x'inhuma jekk hux għallima, jew provveduturi tas-servizz, jew ċittadini li qed jirċievu dawn is-servizzi x'fil-din is-sitwazzjoni preżenti rigward it-trasposizzjoni sa nixtieq nagħmel referenza għal l-evalwazzjoni preżenti. Din qed involvi pjuttost ħafna nies aħna nidejna evalwazzjoni, eżerċizzju ta' evalwazzjoni pjuttost wiesa u li stati membri huma ħerqana u parteċipaw fil-fatt f'dan il-proċess ta' evalwazzjoni uħu ġibduna l-attenzjoni għal problemi li kienu jinsabu fit-test u anki fl-implementazzjoni tagħhom. Aħna rċevejna 25 mistoqsija orali u kull ġimgħa jiena mmur inżur eh, pajjiż mort Varsavja l-ġimgħa li għaddiet, u mbagħad mort l-Awstrija u Slovakkja l-ġimgħa ta' qabel u anki l-Portugal. U jina qed inkompli nagħmel, u jina wett li ħanamelek fi smieħtijaj, kull ġimma jkolli workshop u niġbor flimkien l-uffiċjali nazzjonali u reġjonali li qegħdin jieħdu ħsieb l-implementazzjoni ta' direttiva ta' tas servizzi u ta' xiri pubbliku u anki direttiva ta' kwalifik ta' professjonisti. U waqt l-istess ġurnata bħal ħamis li għadda jina mort niltaqa' mal-Parlamenti Nazzjonali u wkoll ġieli nirċivi mistoqsijiet mill-membri tal-parlamenti nazzjonali u mbagħad għandna wkoll il-kumitat tal-imko li jina ma nsejċ, pero diġa qed jorganizza numru ta' studji u smih u anki eh, studji. Għalhekk kien hemm ħafna elementi f'dan id-dibattitu. U forsi kellkom ukoll l-opportunità li tismu Sur Fortwi u l-professur Hazel huma qegħdin rappresentati għaw fisem il-professjoni tas-saħħa. għom merba mill-ġdid u nirringrazzjahom talli huma voluti f'dan ix-xogħol. Naf li taw l-esperjenzi tagħhom f'dak l-għandu xieqsa ma' sejbiet fuq il-mod kif id-direttiva qiegħda taħdem. Dan kollu huwa materjal prezzjuż ħafna għall kummissjoni Ewropea u dan kollu sar pubbliku fil-21 Ottubru. Alex Sinjuri illum Aħna nixtieq nkunu nafu eżattament x'kif il-organizzazzjoni professjonali u ċittadini kif huma jħossu li din id-direttiva taħdem x'inhi l-evalwazzjoni tagħhom ta' din id-direttiva. U wara l-ewwel stadju aħna ser nkunu qed inniedu proċess ta' konsultazzjoni u din ser issir qabel tmiem is-sena. Fl-istess waqt aħna ser nippruvaw nidentifikaw numru ta' oqsma fejn ikun possibbli biex intejbu u nimxu li lin minn dak li għamilna sissa. L-ewwel qabel kollox aktar simplifikazzjoni. Tininet, modernizzazzjoni ta' dak li ġa ksibna f'dak li għandu xesama kwalifiki u aktar kooperazzjoni proattiva fost l-Istati membri. Mela, numru wieħed aktar simplifikazzjoni. Il-proċedura użata fl-Istati membri hija ta' sekwit waħda proċedura twila, burokratika, ma tantx daqshekk trasparenti, l-arfin ta' kwalifika ta' professjonisti, i i trattata f'20% mit-tim ta' solvit. Kull darba li mur f'stat membri u f'kapitali, jina nitlob biex nara t-tim ta' min jħosib is-solvit. u 20% tal-każijiet solvit għandhom x'jaqsmu ma' modi burokratiċi ta' kif qed jimplementa d-direttiva fuq il-kwalifiki ta' professjonisti. Għalhekk dak li rridu nagħmlu u li nissimplifikaw il-kwistjonijiet u rridu nipruvaw nilħu eh, kondizjoni tajbin għal mobilità temporanja. Direttiva tal-2005 kienet infasla biex tħeġġeġ il-dispozizjoni temporanja tas servizzi bil-dispozizjoni l-ġdida fuq il-mobilità temporanja. l istati membri jridu jitolbu l-professjonisti konċernati biex irres u sqarrija minn qabel jinkera dikjerazzjoni sal istati membri applikaw din ir-regola Umma però kienu ma tantx ħerqana li jagħmlu dan li jżidu u jżidu waivers, eh, rekwiziti u anki ostakli. U fl-aħħar mill-aħħar il-proċedura simplifikata ma baqgħetx simplifikata kemm konna qed naħsbuha. Simplifikazzjoni tfisser eh, mezzi elettroniċi illum il-ġurnata ħafna autoritajiet jirrikjedu dokumenti oriġinali u dokumenti li huma ċertifikati bħala autentiċi. U din dan jillimita il numru ta' possibiltajiet biex wieħed iressaq l-applikazzjonijiet online. Eh, bil-proposta tagħna għada flimkien mal-Kummissarju Kus ser inkunu qed nittrattaw ma' firmi eh, elettroniċi u dokumenti elettroniċi u minn din il-perspettiva u anki f'dan il-qasam simplifikazzjoni tal-rekwiziti eh, autentiċi professjoni tista' tiġi magħrufa wkoll Dan u aspetti ieħor li rridu modernizzaw dak li diġà minna għarfin reċiproku awtomatiku tal-kwalifiki. Dan jeżisti għal periti u għal professjonisti tal-qasam tas-saħħa u kien ta' suċċess. Din hija xi ħaġa li diġà tħadnet mill-professjonisti konċernati, però mill-maġġoranza tal-awtoritajiet kompetenti u dan huwa punt importanti ħafna li dan l-arfin reċiproku li ġi stabilit fl-istati membri huwa validu fl-27 stat membru llum u ċertu aġġustamenti forsi jistgħu jiġu imbasra meta nqisu li qab inqabes ħafna ħin mindu ġiet implementat l-ewwel darba u għalhekk huwa neċessarju li naġġornaw il-kundizzjoni minimi ta' taħriġ li xkultant jieħdu 20 ta' snin Naf li din huwa kwistjoni komplikata, pero naf li l-arfin reċiproku awtomatiku għandu jinżam. Għal maġġoranza tal-professjonisti, l-arfin reċiproku tal- kwalifiku mhix xi ħaġa li toħodha biżgur. Issir każ b'każ Issa kif nistgħu inqablu kwalifiki li nkisbu f'pajjiżi differenti, dan mhux xogħol faċli, ma partikolari meta nqisu l s-sistemi edukattivi għaddi minn riformi fl-Istati Membri u hawnhekk aħna nitkellmu dwar il-proċess ta' Bologna l-universitajiet. Issa aħna bdejna studju importanti ħafna, studju fil-font biex naraw kif dawn ir-riformi nkunu jistgħu jissaħħu l-arfin, l-arfin tal-kwalifiki. Umbat hemm tielet punt u dan huwa punt ta' kooperazzjoni proattiva. Jiena niftakar, Sinjor President, ħafna mistoqsijiet li tresqu minnata tal parlament Ewropew rigward il tobba medici li jiprattikaw b'mod illegali. Jista' jkollhom libertà ta' mobilità jekk għadhom ma mhux awtorizzati li japprattika l-mediċina fil-pajjiż tagħhom. Ovvjament, tweġiba lejha xi ħaġi sospiż fi Spanja u prova jipprattika fir-Renju Unit. Ovvjament inħala ħafna ħafna bżiq fuq dan il każ Pero dak kien punt li aħna rridna nisqu fuq li nkunu aktar proattiv f'termini ta' kooperazzjoni. Speċjalment autoritajiet kompetenti u dan huwa fil-fatt minnu għal professjonisti tal-ħarsin tas-saħħa anke sistemi ta' allerta f'dak li għandu xieqsam u kol anki mid-direttiva ta' servizzi din tista' tkun triq li staw nieħdu. Issa jiena għandilkom mal-ar mal-ar, xandi għawnek forsi nista' najdilkom eżattament xkun qed nagħmlu mela għandna proċess ta' evalwazzjoni, proċess simplifikat li għandu jkun modernizzat, jimodernizza d-direttiva u għand intenzjoni proponi fil-ħarifa tal-2011 Green Paper u fil-2012 proposta leġislattiva f'dan il-qasam. Aħna ser inħarsu lejn il-problemi differenti li għamu u li issemew fil-proċess ta' evalwazzjoni u permetti li ngħid, Sinjura President, li għal dan is-suġġett bħal oħrajn l-approċ tagħna mhux ħajkun artifiċjali, ħna ser nkunu attenti għal x'ħaj joħroġ minnaħa tal-Parlament Ewropew, Parlamenti Nazzjonali, professjonisti u ċittadini. Dan l-input kollu ser jiġi segwit b'attenzjoni u modi lill kummissjoni aħna ser nkunu qed nikkonsultana nikkonsultaw, però ħankunu ħanieħdu l-impenn f'dibattitu pubbliku Ewropew. Dinja kwistjoni li ser tindbat lill istati membri u l-membri nazzjonali kollha fi 23 lengwa tal-Unjoni Ewropea ser tindbat l reġjuni kollha u verament jina ħerqan immens biex nisma xinuma r-reazzjonijiet f'termini ta' dibattitu pubbliku u reazzjoni pubblika għal dan it-test. U jina se nkun qed nitgħallem, anzi u id widnejja ħalli naraw eżattament għal minnaħa tal-konsumaturi u l-organizzazzjonijiet tagħhom, tħassib tagħhom espress minnaħa tal-professjonisti tal-ħarsin tas-saħħa u tħassib għalija din hija xi ħaġa li dak in-dibattitu fir Unit, il kwistjoni tal ħili tal-lingwa, rekwiziti biex wieħed pratika professjoni permettili li nfakkarkom li skont id-direttiva il-professjonisti li ikollhom ħilit biżejjed fil-lingwa biex jipratikaw il-ħidma tagħhom u l-istati membri jistaw jikontrollhom u għalhekk nixtiequ nkunu nafu nistgħu naraw li stati membri jżaw l-opportunità li nħalqot mid-direttiva preżenti biex jagħmlu dan. Batem tini punt li nixtieq nagħmel aħna irridu ma ninirawx il-fatt li id-direttiva ma tixtaqsam biss ma' professjonisti tas saħħa imma professjonisti oħra wkoll. U l-kwalifiki ta' mil-eluf ta' miljuni ta' ċittadini li jipprattikaw dawn ix-xogħlijiet professjonali. Qed niskema dwar 30,000 eh, rikonoxximent għal eh, applikazzjoni ta' dan it-tip ta' xogħol professjonali f'sat membru wieħed. Ma nafux eżattament kemm hemm uffiċjali ċaqalqu madwar l-Ewropa f'bażi temporanja iżda hija dinja dispożizzjoni ewlenija għas-swieq tagħna, għas-suq tagħna u għall-ekonomija tagħna. Se jkun hemm talba akbar minħabba l fat li jkun hemm eh, il-demografija dejjem qed tixjih. U għalhekk ħajkonna bżonn ħafna iktar minn dawn il-professjonisti jkunu disponibbli. Għalhekk huwa fl-interess tal-ekonomija tagħna kif ukoll eh, fil-interess tal-professjonisti tagħna biex jippruvaw jiġbdu minn barra l-Unjoni Ewropea u fiħdan l-Unjoni Ewropea professjonisti ħaddiema bħiliet adegwati. Għasibx direttiva għanda xekkel din ix-xejra, anzi pjuttost il-kontra direttiva għanda tejna. Biex nirħu il-sfida demografika li ħankunu għedin naraw minna u ftit oħra, u speċjalment għall-interventi li jsaru f'dak għandu xaqsam il-sistemi ta' taħriġ u edukazzjoni fil-vari stati membri. Nixtieq nabbil ma nagħlaq nirreferi għal proġett tangibli li naħseb ħafna minnkom tappoġġa, li dan. Din hija il-sistema tal-professional card. Aħna nkunu qegħdin niproforu għal dan il-card pan-Ewropew taħt il-dispożizzjoni ta' att wieħed Iħan nħabru ħada u dan it-tip ta' card jista' jagħti valur miżjut li dan il-professjonisti fuq xi nidu il ġdid il-suq interna, il-professjonisti li għennet Dan il-kard jista' jsaħħaħ il-mobilità madwar l-Ewropa u f'xi ċirkustanzi wkoll dan jista' jagħtina bażi biex wieħed ikun jista' jaħdem f'stat membru ieħor. U dan jkun jista' jieħu post il-brokassja kollha li bħalissa hija valuta li biex wieħed eh, jagħti u jirċievi ċertu dokumenti. Ma nixtuqux nimponu burokrazija jekk il-karti tkun attrajenti, jrid ikollha l-vantaġġi tagħha, imma għalissa tkun eh, mhux mandatorja. Dita tkun utli anke l-autoritajiet għax dawn jiksbu aċċess ta' malajr. Għalhekk il-kard bħala l-ewwel vantaġġ ikollu bħala ikun jista' jiffaċilita l-kuntatt kif ukoll relazzjoni tajba bejn awtoritajiet amministrativa kif ukoll persuni involuti. U l-awtoritajiet tal ehm, stat membru li jospita jkun jista' jkollu aċċess informazzjoni. Ovvjament dan il-karta tkun edha fuq database tkun kompetenti fil-awtoritajiet kollha. Sistema IMI hija importanti minn naħa ta' din il-proċedura u tista' jkun għal vantaġġ dawn il-konsumaturi kif ukoll min iħaddem. biex naraw li professjonisti fil-klima tagħhom stess ikunu kwalifikati sinjuri. Is-servizzi qegħdin jistudjaw il-possibilità illi eh, kif nistgħu nimplementaw dan il-cards bi prattika. U la darba ikunu l-estew xolom il-staff tijaj illi nixin ingressaw minna u ma kolla ħarqan l-estu da xol u la darba il-lat amministrativ u tekniku ikun tlesta nkunu nistaw nibdew nitkelmu dwar il-dawn il-cards pal professjonisti illi urew xertu interess xi professjonijiet li diġa għalu li huma ħerqana biex jibdew jaħdmu fuq dan is-suġġett. Għalhekk mm, dak dik għaliex ngħid, Sinjura Ċer? rigward ta' safej wasanna fil-proċess taħsib Tana forsi saffakarkom f'xi punti l fil-bidu. L-ewwel net għandek l-ewwel riżultati tal-eżerċizzju tal-evalwazzjoni jurina l-ħtieġa li nimmodernizzaw id-direttiva. Tieni punt. jien lest illi nisma' lil daw kollha li huma lest li jaħdmu għal modernizzazzjoni. It-tielet punt irridu kunu nafu narfu l-fat illi dan ma jinvolvix ċertu kustinijiet essenzjali. Ir-raba punt. Dawn il-kars professjonali huma għodda li aħna nishtiqu nipromuovu fit-tul ġejjin brabta mal uh, professjonijiet li huma involuti. Issa rridu xamruk mim u nħarsu lejn possibiltajiet prattiċi mbagħad. Ndif maħi green paper għaj qed ikun hemm nistenna l-riżultati tal valbazzjoni ta' impatt mbagħad naddi dan il-green paper. Mela dak kollu li kelli xi ngħid. Jiena kuntent ferm illi intom għattajtu ġurnata dan il-punt illi jintom kol ftaħtu laqatakom l-Parlamenti Nazjonali biex t-trattaw il-għada twali tal-implementazzjoni tal-indirettivi ningrasakom il-għal. Brièvement, Monsieur le Commissaire, je sais que votre temps est compté, je voudrais... Malaj, malaj, Komissarju, naf li inti, inti għakwa prezzju, sema fissem il-Komitat Imko, u ovviment fissem kull min għamel l-sforz biex jiġu jgħattaw il-World of Sinar maħna. Eh, Ningrazjakom il-koll tal-li ġejt għawnek, ngrastu li l-Komissarju tal-li ġejt għawnek. Mm, Kif tafu il-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-Parlament Ewropew għandu interess kbir mhux ħażin fir-reviżjoni ta' din id-direttiva. Din hija fundamentali bil-mod kif jaħdem is-suq intern għal stabilità tiegħu għat tkabbir tiegħu għal ċittadini tal-Ewropa u għal professjonisti li jkunu qegħdin jipprattikaw ġewwa l-Ewropa importanti ferm għall-Unjoni Ewropea fiż żmien ta' kriżi bħal ma dawn illi nerġgħu niksbu mill-ġdid dan l-element dinamiku, speċjalment taż-żgħażagħ. Aħna nafu li ż-żgħażagħ, is-suċċess taż-żgħażagħ huwa msejjes fuq it-taħriġ u fuq l-arfin miksub minn pajjiżi varji. Aħna fid-dibattitu li kellna li kien tassew utli ħadd nota ta' xi punti illi tqajmu. U nixtieq illi intikom xi idejat dwar x'sar fid-diskussjoni tagħna. Ovvjament il-mobilità hija essenzjali iżda. Il-mobilità għaż żgħażagħ illi jeħtieġu t-taħriġ u li jeħtieġu rikonoxximent ta' dan it-taħriġ huwa essenzjali għandhom bżonn ċertezza legali, sikurtà legali ehm, rigward il-taħriġ qed jirċieva, nitkellimna dwar ir-riskju, l-idea tar-riskju, statistika varja li jimxu jitfit ma dan, tkellimna dwar it-taħriġ tal-lingwa, din hija xi ħaġa li ħafna kelliema għajmu Aħna tkellimna wkoll dwar il-forniment tas servizzi fis-suq wieħed. Smajna minna tal parlamenti nazzjonali l-idea tagħhom, u skambi ta' femmit tagħhom. Ħaġa importanti hija li għall-arfin tal-kwalifiki kienu kienet it-trasparenza u s-semplifikazzjoni il għaliex ma nwaqfux kumitat indipendenti ta' esperti. Forsi meta il dan il-pro card, il-kard professjonali jidħol fis-seħseb. Forsi jkun hemm komitat illi jikun jista' jiġi marraf bħala valur miżjud eh, madwar l-Ewropa. Kien hemm il-kwistjoni tal-armonizzar tal-taħriġ madwar il-proċess ta' Bologna il-limitazzjonijiet ta' dak il-proċess. Għalunna u koll dwar din il kustjoni tal-online training. L-armonizzazzjoni ta' taħriġ u il taħriġ fuq l-internet madwar l-Unjoni Ewropea smajna ħafna rigward il-kard professjonali. Li huwa proġett li qed jimxi ġmielu u li jkun importanti fis-snin ġejjin diskutajna xi kriterji għandhom jiġu mwettqa kif għandna naċċertaw li jkun hemm il-konfidenzjalità fil-data kemm għal klijenti kif ukoll għal professjonisti kif ukoll għal min iħaddim. Importanti din ħalli nevitaw il-periti kollha li semmew tabib li ma jistax jaħdem f'pajjiż imma mbagħad jidħol imur pajjiż ieħor biex jaħdem jista' jkollu eh, konsekwenzi katastrofiċi. Id-dibattitu kien tassew veru animat, rik, varjat u nisċi ningrazzja il-membri parlamentari kif ukoll il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Kummissarju tal-li attendejtu għaliex importanti ħafna taħt l-Attarta ta' Lisbona li jsir tip ta' dialogu. Ningrazzju minn qalbi l boħra Sur Barnier, nerġa' ndur leh biex jemna konklużjoni tal-aħħar. Jiena tkellimt ħafna jgħid il-Kummissarju. Ilkom taħdmu fuq dan is-suġġett jiena nemmen fil-mobilità, fil-moviment ħieles, speċjalment eh, jekk dan jiġi metta skont ir-regoli u bażi ta' ċertu miżuri ta' prekawzjoni. Eh, jasab l-ikbar sfida l-kompetittività. Mish sfida illi biss eh, id-daħal il-kumpaniji, imma hija kompetittività illi għandha x'taqsam ma' hija waħda waħda kollettiva kif ukoll individwali. Hija parti kull reġjuni u kull municipalità jew stat membru. Kull Ewropew irrid jingħata l-għajnuna biex issir kompetittiv għanna għodda għad dispozizjoni tagħna għal kompetitività fil-kwalifiki din tista' tintuża biex nsaħħu l mobittaw naraw li dan affarijiet jistgħu eh, kif xira. Din l-idea ta' responsabilità kollettiva e kompetitiva kollettiva hija interessanti ferma lija. Eh, fis intern, eh, ovvjament, jina pala politikant nistanejt illi xaħsbu n-nis, xtaħseb, jaxaħseb iċ-ċittadin, l-SMIs xaħsbu dwar l-Europa. Il-mistoqsi li huma jistaqsuja, xtamel l-Europa lija? X'jagħmel is-suq wieħed għalija? Jina rrit nagħti mistoqsija ċara li jiena nixtieq li nkunu se ngħidulhom mela. Is-suq wieħed eh, jkunu jistgħu jgħidu ċittadini is-suq wieħed għamilli hekk li jekk hekk. Tani xogħol, Enni forsi nsibru l-ħjar. Ikun nikku. Aħna dan li tinfittxu. Parterment fl-att tal-suq wieħed li dejja jkun li l-suq bħala assist l ekonomija Ewropea tista' taħdem ma taħjar iktar il-qudiem u jekk dan ikun il-każ abbażi ta' dan kollu mela kollox ħajħdem b'mod aħjar, b'mod iktar efficienti, lokali, reġjonali, privati. E, dawn l-istattivi kollha jaħdmu aħjar. Strateġija l-2020 illi qed nitedika fl-enerġija li bħalissa. Il-kollega tiegħi se kun qed jagħmlu ħafna xogħol fuq il-żvilupp e, u riċerka u ħarġet prioritajiet għall innovazzjoni u riċerka fost dawn il-prioritajiet hi ħarġet podda jużat odda li huwa il-privattivi Ewropej. Di xaġa li tinvolvini ħafna pala eh, l-kompetenza tiegħi u dan il-dinna privattivi huma ħafna iktar għolja għal pajjiż għal kumpanija Ewropea milli pereżempju ħallas kumpanija Amerikana. Għalhekk jekk aħna rnexxinna innaqsu il-spejjeż ta' dawn il-privattivi u li umbat issu wieħed ikun sejjem jaħdem aħjar minħabba dan il privattifi eh, mela li l-ideja ta' riċerka u innovazzjoni kollha tiġi kum marbuta u iktar ma nkunu nistgħu eh, nistrutaw dawn il-tibdiliet sa barra. Grazzi ta' sew sinjuri tal-li ħattu sem dan id-dibattitu, dibattitu illi issa Se jkomplu jabdej xi tliet erba' xhur fuq il-att wieħed Ewropew. Jekk jogħġobkom jekk jogħġbukom ejduna jtasbu li tasbu wis proposti, proposti neqsin, jew jekk għandkomx idejat biex naċċertaw illi s-suq wieħed ser jaħdem għas-servizz tal-SMEs u ċ-ċittadini Ewropej, konsumaturi jew ħaddiema. U jiena ser nisma' għal kull ħaġa li għandkom xi tgħidu. Grazzi, naħseb illi illi il-koll ħana nattu kas dak li jinta tgħid għaliex iktar il-qoddim meta kimu dwar id-dialogu li ħajkonna f'dan dan l-istituzzjoni jekk kun possibbli għal dan is-suq intern dan is-suq wieħed illi jisir ikun il-triq li tiftaħ għal identità Ewropea li tinkiseb mela tassew ħajkonna suċċess. il ġunata li din issir il-marka ta' ċittadinanza Ewropea fejn kulħadd ħajkun involut fil-proġett tal-binni tal-Ewropa, tal-Kostituzzjoni tal-Ewropa li eh, fissaw missrijietna eh, kiku nkunu ċevejna, eh, nkunu ħsadna dak li ħdimna lih. Mela l kulħadd ningrazzja kull minn ukoll ġi minn barra u ġi bot biex jina għatmana hawnhekk illum nirringrazzja l-esperti li l-om jistudjaw dan is-suġġett għal xhur, jekk mhux snin, grazzi tal-li tagħtu semkom għal konċett ta' ċittadinanza Ewropea u Ningrazzja kollegi kollha illi kienet jisimgħu bir-reqa u ma naqdux. Grazzi. Tejt iċ-ċer qegħdin fit-triq it-tajba, it-triq twila imma mexjin lejn l-interessi ta' ċittadini Ewropea mal-Kummissjoni, il-Kunsill u l-membri kollha tal-Parlament hawnhekk illum kif ukoll dawk li ħat maħħom l lura lejn pajjiżkom tista' tgħidilkom li qegħdin u l flimkien fil-qafas tal tal din l-isfida. Grazzi.